B'xorta ħażina ma setax tattendi dal-għodu, qed nitkellem fisima kifet u nilqakom il-koll f'dan ismiħ pubbliku. Fuq l-Inizjattiva Ewropea ta' ċittadini, wieħed minna, one of us. Dan huwa din hija tieni inizjattiva Ewropea ta' ċittadini li laħqet dan il-Parlament Ewropew ġala darba dan daħħal b'suċċess fit-Trattat ta' Lisbona u daħal fis-seħħ. Il-Kumitat tagħna kuntent ħafna li jista' jorganizza dan ismieħ flimkien mal-Kumitat tal-Iżvilupp, il-Kumitat tal-Affarijiet Legali u b'assoċjazzjoni mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Dan huwa mod biex niżguraw illi l-firmatarji ta' din l-inizjattiva tant importanti jistgħu jippreżentaw din l-inizjattiva llum u nistgħu nidħlu f'dialogu flimkien bejn ċittadini u l-membri parlamentari Ewropej. L-ewwel nett nixtieq nilqa' minn qalbi rappreżentanti tal-inizjattiva ta' ċittadini, mod partikolari l-President, is-Sur Pupink, li qiegħed hawnhekk bil-qiegħda ma' ġembi fuq ix-xelluk tiegħi. Għamiltu kisba kbira, suċċess importanti meta ġbartu 1.7 miljun firma f'appoġġ għall-inizjattiva ta' ċittadini tagħkom u lan ta' din l-inizjattiva nfakkarkom hija li jkun hemm emenda fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp, ir-regolament tiegħu u ir-regolament tal-2020. Nirringrazzja l-Kummissarji Gagan Quinn u l-Kummissarju Peebalgs li kienu eh, li aċċettaw l-istadina tagħna għanna qed jattendu llum. Bekk ser ikonna opinjoni iktar prima faċe fuq dan xol xogħol ħatar naħa tal-Kummissjoni. Jiena ċerta li dan dibattitu ser jatina l-frott u ħajkun utli għat weġiba tal-Kummissjoni għal din l-inizjattiva. U dan ħajkun rifless fil-linja ta' tweġiba, linja ta' azzjoni li dejjem ħadet il-Kummissjoni fuq dan is-suġġett tweġiba tal-Kommissjoni għanda toħroġ fit-28 ta' Mejju. Infakkarkom, għanna iktar minn 200 mistieden hawnhekk. Dal-għodu hawn ħafna iktar li qed iseguna biex xandira fuq l-internet u nselmilhom il-koll hawnhekk. Dawk kienu l-kentejn tiegħi tal-introduzzjoni. Issa ngħidulkom kentejn fuq l-istruttura tal-organizzazzjoni ta' dan ismieħ. Kifet hemm tliet kumitati differenti li qed jorganizzaw dan ismieħ, kooperazzjoni wkoll mill-kumitat tal-petizzjonijiet u hemm xi bidliet li nixtieq inħabbar hawnhekk. Aħna qbilna bejnietna fuq dawn il-bidliet għal programm ta' din l-inizjattiva ta' ċittadini u ħanarrafkom x'inhuma l-bidliet. L-ewwel bidla sensemmija iktar tard, issa sur Puping ser jitkellem bħala president tal-Kumitat ta' ċittadini u ser jagħti introduzzjoni għal din l-inizjattiva. Imbagħad Ġala darba traffiku e permetta li dan l-affarijiet ikunu possibbli, għanna l-opportunità li nagħtu l-mikrofonu lis sinjura Castex, għalu li li ser siba diffiċli biex tasal hawnhekk minħabba traffiku, imma issa rnexila tasal hija l-Viċi President tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Għanna Sur Cashman fisem il-Kumitat tal-Iżvilupp u Sur Jar li qed jirrappreżenta l-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Kull wieħed minn dawn it-tlet kelliema ser jagħti introduzzjoni qasira. Imbagħad ngħaddu l-mikrofonu lill-Kummissarju Gegen Quinn u l-Kummissarju Peebalgs u ġala darba nkunu smajna minn għandhom ukoll nibdow id-dibattitu. Palma tistgħu taraw il-programmi tagħkom dan ser ikun maqsum f'żewġ sessjonijiet. L-ewwel sessjoni ser tindirizza il-fondi għar-riċerka u t-tieni ser tħares lejn l-għajnuna għall-iżvilupp. Dawn iż-żewġ partijiet ser ikunu strutturati kif se nsemmi issa. L-ewwel nett il-Kumitat ta' ċittadini ħajkollu 10 minuti għall introduzzjoni ġenerali, imbagħad ikun hemm round ta' stqarrijiet osra ta' 4 minuti kull wieħed mill-kumitati parlamentari konċernati, imbagħad ikun hemm sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet bejn il-Kumitat ta' ċittadini u l-membri parlamentari Ewropej, bi preżenza ovvjament tal-Kummissjoni. Ħajkolkom żewġ minuti għal kull min jixtieq jistaqsi l-mistoqsijiet u nistaqsi l-kellima kollha jirrispettaw dan il-ħin biex iżommu wkoll ma' suġġett li jkun allokat għal kull panel. Il-Kumitat ta' ċittadini ser ikollu 10 minuti biex jagħti tweġibiet għal mistoqsijiet li jkunu ġew mistoqsija. Nfakkarkom li l-rappreżentanti tal livell li mill-Kummissjoni Ewropea ser ikun qed jattendu kull sessjoni u ser ikunu permessi fil-qosor jisprimu ruħom biex iwieġbu mistoqsijiet possibbli minn il-membri u jispjegaw x'qed tagħmel il-Kummissjoni fl-oqsma differenti involuti. Issa li jattilkom dan it-tarif ejja nibdew bl-ewwel set ta' introduzzjonijiet li kif qedtilkom ser nibdew l-ewwel net bil- president tal-Kumitat ta' ċittadini sur Pupink. Ikjoġbok. Merci Madame la Présidente pour votre euh, accueil. Grazie ħafna, Signora President, tal-klim ta' merħba u tal-klim ta' introduzzjoni tiegħek. Nirringrazzjaw il-Parlament Ewropew li skont ir-regoli tal-inizjattiva ta' ċittadini organizza dan l-avveniment. Għanna numru ta' nies preżenti hawnhekk, numru sabiħ, nirringrazzja lil kull min qed isegwi din il-laqa anke fuq l-internet huwa jum importanti għal żewġ raġunijiet. L-ewwel u qabel kollox huwa importanti għaliex illum kważi żewġ miljun ċittadin Ewropew inġabru flimkien u stqarrow pubblikament u dim l-istituzzjonijiet Ewropej li d-dinjità umana, l-umanità, il-ħajja ta' kull bniedem hija importanti mill-tnissil. U dan huwa arrija diffiċli li xi wħud jaċċettaw, imma dan importanti li ngħiduh u nifmuħ u għalhekk qegħdin hawn illum. Qudiemkom. It-tieni raġuni għala qed ngħid li llum hija ġurnata importanti hija għall leġittimità demokratika tal-istituzzjonijiet infushom. Nafu li l-istituzzjonijiet Ewropej qegħdin ibatu minn nuqqas ta' leġittimità demokratika dan l-aħħar. Iċ-ċittadini jekk qed jarawhom lill-istituzzjonijiet din il-lenti. U għalina dan mhux il-punt ta' tmim tal-inizjattiva tagħna, aħna ma ġbarniex żewġ miljun euro, żewġ miljun firma sempliċement biex ikonna smieħ. Kenna laqa tajba l-bieraħ mal-Kummissjoni Ewropea, sodisfatti ħafna b'din il-laqa, u ma ġejniex għaw għal smieħ u għal dik il-laqa biss, Diġa smajna ħafna smieħ tal-Parlament Ewropew fuq bosta suġġetti differenti. M'għandek bżonn żewġ miljun firma biex ikollok smieħ fil-Parlament Ewropew. mil punt di vista demokratiku, x'qegħdin nistennew? Qegħdin nistennew li l-Parlament u l-Kunsill jidħlu f'dibattitu fil-perjodu leġislattiv li jmiss fuq il-proposti leġislattivi tagħna Qegħdin nistennew il-Kummissjoni li diġa' serħunna rasna li l-proposta leġislattiva tagħna taqa' taħt l-ambitu tal-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea b'konformità mal-Trattat fuq drittijiet fundamentali, jiġifieri m'għandhomx ikunu taxkil għal raġunijiet politiċi fuq il-ħidma tajba tal-istituzzjonijiet Ewropej. Il-Kummissjoni Ewropea għandha taċċetta li din l-inizjattiva għandha tkun maqsuma fl-imkien ma' ċittadini tagħna Ewropej u għandha tuża dritt tal-inizjattiva tagħha l-Kummissjoni hekk kif hemm stipulat fit-trattati għaliex naħseb li tistgħu taraw kemm kanna suċċess niġbru il-firem tistgħu taraw bajnejkom l-appoġġ li kellna u għalhekk qed nistennew li l-Parlament Ewropew jagħti l-appoġġ sħiħ tiegħu biex bekk tassew ikonna din inizjattiva Ewropea ta' ċittadini li taħdem tajjeb. Hawnhekk ma rridux nduru mal-lowża, ma nistgħux nepretendu li l-Kummissjoni iċċedi l-armi biex tagħti kollox fidin iċ-ċittadini, allura tistannu l-appoġġ tal-Parlament biex ikun hemm l-appoġġ għaċ-ċittadini Ewropej. J'ai donc J'ai donc l'honneur Għal daqstant, illum għandi l-onur li nkellimkom bħala rappreżentant tal-Kumitat t-Organizzazzjoni tal-Inizjattiva Ċittadini, One of Us, wieħed minna, li llum hija inizjattiva ta' ċittadini li l-iktar kella firem miġbura minn madwar l-Ewropa. Din l-inizjattiva ġabret kważi żewġ miljun firma. U dan ifisser li din hija l-ikbar petizzjoni fl-istorja tal-istituzzjonijiet Ewropej. Il-proposti tagħna jaqgħu fiħdan il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea huma konformi mal-liġi Ewropea u drittijiet fundamentali dan deġa ġi verifikat u approvat mill-Kummissjoni Ewropea fl-eżaminazzjoni li kellna qabel ta' din l-inizjattiva. Għalhekk l-inizjattiva imxiet mal kondizjonijiet kollha meħtieġa u żammet magħhom u għalek dan għandu jkun parti mis-sisin tal-proposta leġislattiva li għandha tiġi diskussa mill-Parlament li jmiss u l-Kunsill. Lan ta' smieħ tal-lum mhuwiex li jipprova ibassar minn qabel id-dibattitu li ser ikun hemm fuq livell politiku, l-idea hija li għandna jkollna l-opportunità aħna li qed nirrappreżentaw żewġ miljun ċittadin Ewropew biex nispjegaw fid-dettall il-proposta tagħna fiex tikkonsisti. Il-proposta tagħna hija waħda sempliċi u ċara, ibbażata fuq l-aki Ewropew hija ġusta u ta' benefiċċju għal-ċittadini Ewropej. Tirrispetta l-ħajja u d-dinjità tal-bnedmin kollha u permezz ta' dan aħna qegħdin nappellaw biex ikun hemm l-inklużjoni ta' klawżola etika fil-leġiżlazzjoni Ewropea li t-specifikament teskludi l-finanzjament Ewropew għal kull attività li tista' teqret jew tinvolvi l-irda tal-ħajja umana. Din il-klawżola etika tkun klawzola trasversali wiesa li taffetwa r-riċerka bioteknoloġika, bioetika li tinkludi l-irda tal imbrijuni tal-bniedem u anke fir-rigward il-kontest tal-għajnuna l-iżvilupp. Dak li nixtiequ li jkun inkluż huwa dan li ġej. Lebda font mill-Unjoni Ewropea għandu jkun allokat għal attivitajiet li jeqirdu l-embrijuni jew li jinvolvu l-irda tal-embrijuni tal-bniedem. Għaliex? Ir-raġuni hija li kull embrijun uman huwa wieħed minna. Għalhekk it-titlu ta' din l-inizjattiva huwa messaġġ li ġie appoġġjat minn iktar minn żewġ miljun ċittadin Ewropew li għandna l-onur li nirrappreżentaw hawnhekk qudiem l-Assembleja llum. Dan il-messaġġ forsi diffiċli li tisimgħuh uħut minnkom bħal kwalinkwa verità tmur li lin mill-egoizmu tagħna. Li sempliċement teqret dawk it-tfal mhux mixtieqa dawk it-trabi mhux mixtieqa li teqret l imbrijuni tal-bniedem biex tillimita l-tkabbir demografiku fil-pajjiż fil-pajjiżi foqra u nimponu l-istil ta' ħajja tagħna dawn huma setat li aħna nappellawlkom li tiġħdu biex ikun hemm rispett għal ħajja tal-bniedem li tkun għadha kemm ġiet imnisla jew inkella għadha f'żaq om il-tarbija. Aħna kontra kwalinkwa ħaġa li tista' teqret il-bnedmin. Aħna għandna inizjattiva li hija stqarrija pubblika, stqarrija pubblika tal-kuxjenzi ta' miljuni ta' ċittadini Ewropej li qegħdin jirrikonoxxu l-umanità kollha kemmim u drittijiet individwali tal-bnedmin kollha mitnisil. Dan juri li ħafna organizzazzjonijiet u um, għaqdiet u ma kontra din l-ideja fuq dan, nafu li dawn l-organizzazzjonijiet li jipromovu l-abort u riċerka mhux etika fuq l-embrjoni tal-bniedem jidru jisom iktar b'saħħithom minna. Iżda min qed jiġi rappreżentat minn min hawnhekk? Hemm ħafna interessi finanzjarji b'saħħithom, hemm lobbies transnazzjonali, involuti li taħarsu l-interessi tal-minoranzi u ideoloġiċi. Meta mqabbel ma dan, aħna ċittadini li ma tantx għandna pis, ma tantx għandna setat, anzi għandna vuċi żgħira f'dan l-ambitu, imma din l-istqarrija tal-kuxxenza tagħna għandha tibqa'. Din l-inizjattiva, l-inizjattiva tagħna ġiet appoġġata minn numru enormi ta' volontira li nixtieq nirringrazzjom pubblikament hawnhekk illum. L-inizjattiva ġabret l-imkien l-appoġġ ta' numru enormi ta' ċittadini Ewropej u nirringrazzjom il-koll tal-appoġġ tagħhom. Dan wassal iktar firma minn kwalinkwa petenzjoni oħra li ġiet imnieda fl-Unjoni Ewropea. Dan il-grupp ta' nies huma biss volontira ħadd mod jaħdem għal interessi personali finanzjari, il-koll deċidejna naġixxu għaliex aħna tajna widem l-kuxjenzi tagħna bir-reqqa li qalulna li l-ħajja ta' kwalinkwa individwu tibda mit U li minn dak il-moment il-qoddim kwalinkwa embrjun uman huwa individwu u jistħoqlu ir-rispett tagħna. Hemm raġuni fundamentali għal għandna jkollna dan ir-rispett. Bniedem huwa iktar minn oġġett jew annimal kwalinkwa bniedem għandu kuxjenza u għalhekk tittifem dak li huwa minnu, dak li huwa tajjeb u għabbażi ta' dik il-kuxjenza aħna nappellaw lilkom biex tiżguraw li l-ebda fond Ewropew mandu jiġi allokat għal irda ta' l-embrjuni umani jew kwalinkwa riċerka li tinvolvi xi ħaġa bħal din. Li kollok opinjoni oħra tfisser li tkun qed temmen li l-bniedem muxejn għajr annimal. U għalhekk aħna tnappellaw lill l-istituzzjonijiet Ewropej jagħtu iktar rispett il bnedmin Żewġ miljun ċittadin Ewropew qed jappellaw lill l-istituzzjonijiet Ewropej biex iżidu il-livell fuq il-valuri biex ikun hemm progress u biex noqogħdu attenti fiżavi il-bnedmin in ġenerali bniedem ta' veru jeżisti minn qabel it-twelit minn mindu jkun hemm it-nissil fġuf l-om u għalhekk hemm bżonn ta' drittijiet, hemm bżonn li jkun hemm il-ħarsin imsaħħaħ minn naħa tas soċjetà għax dan huma individwi vulnerabbli. Ma nistawx neħbow wara subajna noqogħdu naqlabuha tal-boloħ li mhux qed narfu l-irda tal-embrijuni. Illum nafu ix-xjenza tajdinna illi kull ħajja individwali hija kontinwum ininterrott, mhux interrott mill-tnissil sal-mod. Mit-tnissil bniedem huwa lest bil-fattizzi kollha biex jgħix. U allura l-irda tal imbriuni tal-bniedem u l-politika li tappoġġa dan qatt ma hija waħda aċċettabbli. Issa żewġ miljun ruħ inġabru fl-imkien, semaw il-kuxjenza tagħhom u provaw irresqu dawn it-tipi ta' politiki. Iċ-ċittadini dejjem kull ma jmur huma konċi tal-fatt li l-ħajja tal-bniedem jistħoqilha ir-rispett. Għal snin sħaħ issa nappellaw biex ikun hemm iktar kuxjenza f'dan il-qasam. Jekk tħarsu lejn il-leġizlazzjoni f'numru ta' pajjiżi Ewropej u anki fl-Amerika ta' fuq u tisfel taraw li n-nies qed isiru iktar konxi ta' dawn l-affarijiet. L-Ewropa hija bbażata fuq il-valuri, ir-rispett tal-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Naħseb li l-Ewropa għandha tkun eżemplari hawnhekk u hekk qegħdin nappellawlkom hawnhekk. Mhux talba inaċċettabbli, naħseb hija talba pjuttost raġonevoli anzi. Iżda mhix kwistjoni li tħares l-interessi finanzjari fuq medda qasira ta' żmien, ir-rispett li jistħoqlu kull bniedem, kull ħajja umana mit-nessil hija rikonoxxuta mod wiesa fil-liġi internazzjonali Ewropea. Ir-regolamenti Ewropej diġà jiprojbixxu l-irda ta' embrjuni tal-bniedem fir-riċerka. M'hemmx privattivi permessi, għal proċessi li jinvolvu l-irda tal embrijuni u dawn iż-żewġ testi leġislattivi jifmu il-kunċett li l embrijuni għandhom id-dinjità umana memuża magħhom. Kenna wkoll il-konvenzjoni ġenerali fuq il-bioetika il u dawn rajnieħ anke l-istqarrijiet fil-naħa tal-Kunsill fejn il-fetu uman l embrijun tal-bniedem għandu jibbenefika mir-rispett li jistħoqlu minħabba d-dinjeta umana li hemm uża miegħu. Aħna nappellaw li l istituzzjoni Ewropej ikunu koerenti biex jixtarru il-konklużjonijiet ġusti u jħarsu il-ħajja tal-bniedem mit-nissil. Il-firmatari x'qegħdin jistaqsu hawnhekk, mhix kwistjoni biss ta' moralità bażika rispett tal-ħajja u l-dinjità umana, imma bbażata wkoll fuq ġustifikazzjonijiet xjentifiċi kif ukoll soċjali u legali. Ix-xjenza turina illi r-riċerka fuq il-ċelluli stamanali tal-bniedem ma tapplika iktar illum il-ġurnata hija kwistjoni soċjali wkoll għaliex l-abort ma jtajjibx il-ħajja tal-om jew is-soċjetà u anke raġunijiet legali għaliex l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ma jistawx ikun inkoerenti legalment u etikament ħaddinna sekli biex il-bnedmin itemmu il-jasar ħa sekli sħaħ sekli sħaħ biex nirrikonoxxu il-bnedmin kollha bħala indaqs li barrani huwa l-istess bħal kull wieħed u waħda minna. Iżda il raġunijiet politiċi, finanzjari u soċjali qed imorru kontra rikonoxximent tal-umanità u drittijiet tal-jasar tal tal-il-sira tagħna, illum għandna sitwazzjoni simili, qed nar nisimgħu l-istess tipi ta' argumenti, dawn l-argumenti utilitarji li bażikament jgħidu li huwa importanti l-ekonomija li wieħed ikun jista' jeqret l-eżistenza tal-bnedmin u jisfruttom. Li mhumiex totalment umani li mhumiex wieħed minna jew ndaqs bħalna u anke minn punt di vista ekonomiku il-projbizzjoni tal-jasar kienet benefika għaliex waslet għal mekkanizzazzjoni tal-bidja indirettament. Li kiku kenna imbaxxu rasna nċedu l-armi fir rigward il-irda tal-embrjoni tal-bniedem naħseb li tifavorixxi Eh, riċerka oħra li bħalissa m'għandniex pereżempju l-ċelluli staminali hekk qed jgħidulna, imma naħseb li konna progress kbira l umanità min-naħa l-oħra li kieku l-Ewropa flok tiffinanzja jew tħeġġeġ bil-massa l-abort minna l-oħra timpenja ruħa biex tidħol f'politika ta' vera tal-iżvilupp li tissielet kontra l-kawżi tal-mortalità tal-trabi u l-abort Ma tistax tiffinanzja l-abort u tisterna li ħattejjeb il-ħajja tal-om, anzi pjuttost il-kontra. Jekk l-Ewropa tixtieq ittejjeb il-ħajja tal-om specialment fil-pajizi li huma foqra, irridu ntejbu l-infrastruttura medika, għanna ntejbu għanna taħriġ tal-personal mediku, anki toroq. Għax hemm nuqqas ta' infrastruttura li twassal għal mowt tal-ommijiet li jkunu tqal jekk impoġġu priorità l-finanzjament tal-abort, mhux ser intejbu s-saħħa, anzi l-kontra. Anke l-pajjiżi industrializzati fihom l-abort huwa l-ikbar kawża ta' mortalità tal-lom. Il-pajjiżi li limitaw l-abort huma preċiżament dawk li għandhom l-inqas livelli ta' mortalità tal-ommijiet. Ejja nħarsu lejn l-eżempju ta' Ċili, l-Irlanda u l-Polonja per eżempju. B'din l iskuża qisu li din il-mortalità tal omiet qisu l-ħajja u s-saħħa riproduttiva u sesswali, issa jisa l-ħajja jisa għodda biex tbiddel għal kollox is-soċjetajiet tal-pajjiżi li tiżviluppaw billi tnaqqas ir-rati ta' twelit tagħhom. Fux xi qed nitkelmu hawnhekk, qegħdin nitkellmu biex nippruvaw nisportaw l pajjiżi foqra l ekkim imsejjaħ mudell tal-ponent, mudell soċjali li jinvolvi il-kontraċezzjoni u l-abort bħala wieħed mill-fattizzi tagħhom. Issa din il-politika tkisser il-familji u dan huwa il-bażi ta' kull soċjetà. Permezz tal kolonializmu il-punent diġà parzjalment eret il-bilanċi soċjali f'ħafna pajjiżi. U permezz ta' dawn il-politiki l-Europa qed tipprova tkompli donna dawn il-politiki billi ddajje fil-familji u l-popli. Din l-idea tal-Europa tajnuna l-iżvilupp? Għalhekk qed nappellaw lill istituzzjonijiet Ewropej li jagħmlu biċċa xogħol aħjar biex waqfu l-finanzjamenti u l-promozzjonijiet tal-abort u jimpenjaw ruhom għal politika ta' jnuna l izvilup li tirrispetta bisħiħ is-soċjetajiet beneficjari u l-prinċipju tal-ħajja. Kemm qed jitnit kelmu dwar ir-riċerka l-industrija jew l-iżvilupp, m'hemmx progress ġenwin li għandna nibbażawh fuq in-negazzjoni iċċaħda l-isfruttament, il-qirda ta' l-umanità mill-bidunet tal-eżistenza tal-bniedem. Grazzi. Muchas Pupik, por... Grazie ħafna, sur Pupink, tal-li esprimejt tal-li esprimejt bċarezza kbira il-kontenut tal-inizjattiva. Se nitlob issa l-kellima biex minissa l-qoddim Minister, għoddim se nitlob lil-kellima kollha għalix mux qed nispetta u l-arloċ għawnek. Għalissa ħallejta għaddeja minix qed namel bieċa xol tajba bħala moderatur. Imma minista l-qoddim nitlobkom illi tirrispettaw il-ħin. Tlet minuti u nissa nisimaw mis Sur Castex, il-Viċi President tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Grazzi, jiena ma naħsibx illi se nitkellem għal iktar minn 3 minuti. Aħna tal-Parlament edin hawnhekk biex nisimgħu minn għandkom u nisimgħu eh, fuq din l-inizjattiva ta' ċittadini jena nishtiq nisħa il-fatt li l-Parlament Ewropew Eh, għamel verament sforz dan huwa din hija l-aħħar ġimgħa tal-perjodu eh, leġislativ il-ġimgħa diħla mill-plenarja u aħna ridna norganizzaw dan ismiħ. Jiena nixtieq nilqa l-kollegi u l-awturi ta' din inizjattiva u l-Kummissjoni Ewropea. Dan huwa suġġett kompless u imħabba fekk ġew involuti tlet komitati, il-Komitat tal-Industrija, tal-Iżvilupp u tal-Affarijiet Legali. Illi jiena nirrepreżenta din l-aħħar waħda dan l-aħħar wieħed bħala Viċi President. Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet ukoll ġie involut naturalment u nixtieq nispjega fil-qosor xinu rwol tal kumitat tal-Affarijiet Legali u għaliex qegħdin hawn preżenti llum skont ir-regoli interni tal-Parlament Ewropew il-Komitat tal-Affarijiet Legali huwa kompetenti fuq ħafna kwistjonijiet. L-ewwel net il-Komitat tal-Affarijiet Legali teżamina l-bażi tal-leġiżlazzjoni Ewropea, regolamenti u direttivi. U bat il-Komitat tal-Affarijiet Legali huwa wkoll kompetenti għal drittijiet tal proprjetà intellettuali u l-Kumitat tal Raffariet Legali huwa kompetenti wkoll fuq kwistjonijiet etiċi li rigwardaw teknoloġiji ġodda. Aħna se nanalizzaw il-kwistjonijiet li huma inklużi f'din l-inizjattiva, però l-ONET biex nitkellmu fuq il-bażi legali, rridu ikonna idea ċara fuq il-bażi legali eh, skont il-trattati Il-kwestjoni tiegħi hija fuq il-prinċipju ta' koerenza illi eh, ġiet msemmija. Illi tinvolvi hawnhekk bidla fit-trattat. U kont qed nanalizza din il-kwistjoni fuq id-drittijiet ta' proprjetà individwali, eh, iva, skużawni, eh, proprjetà intellettuali. Aħna Eh, għamilna leġizlazzjonijiet anki fuq il-privativi Ewropej f'dan il-periodu u aħna b'din il-leġizlazzjoni riaffermajna il-dritt għal eccezzjonijiet u għadna u koll il-ħajja il il-persuni umani ma jistawx ikunu oġġetta privativi. Em privativi li proteġġu il riċerka u jiproteġu riċerka fuq il-persuni umani. Ma e dana ma jfissirx eh, li dawn mumiex eh, se jirrispettaw l-liġi, dawn huma sottoposti għal-liġi. Fuq l-etika, l-Komitat tal-Affarijiet Legali, eh, i e vota iktar minn darba fuq opinjonijiet li rigwardaw eh, direttiva fuq il-kwalità u normi għal organi umani għat trapjanti. U dan kollu għasam fejn kienem verament progress reali u mem lebda proibizjoni u emmek em għafas fil-leġizlazzjoni Ewropea u minix sen nekwota l-opinjonijiet kollha naħseb li se nerġgħu nitkellmu fuqhom dalodu. Aħna konxi. Nafu li teżisti din l-inizjattiva, nafu ċini eh, l-importanza ta' din l-inizjattiva ta' ċittadini u nil-għawkom u nixtiequ aħna naqdu r-wol tagħna fil-kompetenzi li aħna għanna bħala komitat u bħala parlament u bekk jena nala u nerġa' nagħti il-mikrofonu lill-Presidenta. Grazzi, Signora Castex. Essa naddu għal Sur Cashman illi reprezenta il-Komitat tal-Izvilupp. Grazzi, President. Jina membru tal-Komitat tal izvilup tal-Parlament Ewropew. U dan il-Komitat huwa biex nizguraw illi l-Unjoni Ewropea tagħmel kulma tista' biex tejn il min għandu bżonn l-għenuna tana u aħna inħarsu lejn il-flus kif nofqom barra, inħarsu lejn il-Kummissjoni u kull minn eh, jagħmel ġestjoni ta' dawn il-politika, ta' din il-politika fil-pajjiżi. U flimkien mal-pajjiżi nagħmlu l-oqsa illi huma pratikament eh, illi fihom jidħlu l-liġijiet. Kull font għal kull attività illi eh, jirrigordaw id-distruzzjoni tal-embrio, tal embrion uman, specialment fil- eh, eh, fis-saħħa umana. Kien hemm talab il-bidla eh, li tinkludi anki il-bidla fil-regolament. Dina tinkludi anki il-għajnuna l-izvilup għal-saħħa tal-ommijiet. Għax dana huwa jirgwarda l-bżonni li nagħtu servizzi għall-abort termini politiċi din l-inizjattiva ħat il-limita l-abilità tal-Unjoni Ewropea biex eh, timpenja ruħa u se pratikament 120 eh, miljun eh, dollari illi bħalissa għedin jintefqu biex niproteġu lajnuna l-issaħħa tal-omijiet. Eh, fl-settur il-finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea bazata fil-kompetenza fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp l-artikolu 288 tal-Trattat tal-Lisbona fejn hemm miktub li l-Istati membri se jirrispettaw l-impenji u se se jihdu konsiderazzjoni l-anijiet li ġew approvati fil-kuntest tal-ġnus ma'uda u eh, organizzazzjoni toħrajn kompetenti internazzjonali. Onala il-kotazzjoni. ċoe, u mux biss l-anijiet tal-izvilup tal-millenju. Eh, Signora President, jiena eh, nħares l-qoddim li konna diskussjoni informali eh, demokratika u miftuħa f'din fil-Parlament. U, u, u, u għawnek biex nikkompensa nikompensa għal-ħin li sissa tlifna dal-ħodu. Grazie. Grazzi, Sur Kashman. L-għonet, eh, grazzi tal-li rispettajt il-ħin, issa għaddu għassur jar fisem il-Komitat tal-Petizjonijiet. <clears throat> grazzi, President. Dal-għodu jina onorat nirrapprezenta l-Komitat tal-Petizjonijiet. E, Il-Senjora Erminia Mazzoni ma s-sax tkun dal-għodu il-President u jina jgħataw minn floka jingħad spiss illi l-istituzzjonijiet Ewropej huma l-bot ħafna me ċittadini U għet jista' jgħajt li mhux veru, imma dal ħodu nista' niżgurakom illi jintkom sinjuri qegħdin e- e- rib ħafna lejn il-Parlament. Jew forsi aħjar ngħidu li l-Parlament huwa rib il-poplu, iċ-ċittadini. U din hija raġuni għaliex qed nagħmlu din dan ismeħ dal ħodu Il-kellim ta' qabel għal fejnija il-seta u il-seta edha fidejn il-poplu. Dina diġa it-tini darba f'periodu qasir illi jiena eh, eh, eh, għatawnek e, nisma smieħ li rigwarda inizjattiva ta' ċittadini. U dan għajfisser illi l-inizjattiva ta' ċittadini qed tiġi accettata u qed ikolla suċċess. Din inizjattiva fil-Kastana Eh, rebħet eh, ġabret kważi 1.9 miljoni ta' eh, ta' ta' ta' firem, kważi l-ikbar waħda, u nifraħ l-organizzatur taħad il-president. Il-komitat tagħna huwa marbut ma, ma din l-inizjativa u f'dawn is-snin kellna Eh, inizjattivi differenti fuq il-protezzjoni tal-tfal li mumiex imwilda. Bħala komitat eh, li għanna esperienza eh, ma' l-inizjattivi ta' ċittadina ħna nappoġġaw din l-inizjattiva u nħossu li din dan ismi għandu jkun pjattaforma biex nibnu l-opinjoni pubblika fuq suġġett u importanti li nisimaw il-punti di vista kollha biex naslu għal opinjoni. U inħeġeġ il-kun minu għamnek prezenti jitkellem u jesprimi ruħi, juh, ruħu. U, u kif urrit l-introduzzjoni dan huwa dibattitu etiku fuq il-valuri soċjali u hemm bżonn nieħdu iż-żmien li għandna bżonn biex eh, biex namlu dan it-tip ta' dibattitu. Dan ismieħu huwa riżultat ta' suċċess tagħkom u eja nużaw din il-ġurnata biex nitkelmu fuq dawn il-kwistjoni daqshekk kontroversjali. U jena nħares l-qudiem għal biex nara x'antkom xtajdu. Grazzi. Grazzi ħafna Surjar. Issa nisimaw minn il kommissjoni u għandi l-onuri li nati l-mikrofonu li komissarju għal riċerka u l-izviluppi signora Gigan Quinn, President. E, signori fuq il-panel, e, membri tal-komitati Itre Juri u Deve, membri tal-komitat organizzativ, u sinjuri, jena kontenta unek illi edha unek prezenti fl mal-kollega Pilbugs, għal tieni eh, inizjattiva tal-ċittadini sentejn wara id dħul fis-seħ tal-applikazzjoni tal-regolament. Fisem il-Komissjoni kollha nixtieq nilqa' rappreżentanti tal-Kumitat tal-Organizzazzjoni ta' din l-inizjattiva. Aħna impenjati biex iċ-ċittadini kun jistgħu jużaw id-dritt tagħhom bisħieħ li daħal fit-Trattat tal Lisbona. Intkom it-tieni darba illi għandkom l-opportunità tesprimu l-opinjoniet ta'kom fil-Parlament. Il-prezenza ta'kom l-lum hija prova ta' suċċess tal-isforzi tagħna konġunti biex dan l-istrument ta' demokrazija parteċipata taħdem. Dan huwa pass il-qudiem bla dubju għal eh, dibattitu pubbliku Ewropew. Dan mill-ewwel dibattitu fl-2012 il-Kumitat eh, il-Komissjoni kella 12 il-komitat fuq kwistjonijiet bħall-ambjent, telekomunikazzjoni, media u drittijiet ta' ċittadini. Żewġ inizjattivi eh, ġew sottomessi b'suċċess, l-ewwel waħda hija l-dritt tal-ilma u intkom tafu li l-Kummissjoni adottat il-komunikazzjoni tagħhom tagħha f'Marzu, eh, fit-19 ta' Marzu, u t-tieni waħda hija di. Nifirħilkom li ġibtu iktar minn 1.7 miljun firma l-inizjativa ta'kom ħa tiġi eh, preza konsiderazzjoni minn kull wieħed minna. E ġiet irreġistrata mal-Kummissjoni fil-11 ta' Mejju tal-2012 u wara li ġbarna u eh, eh, analizzajna il-firem fit-28 ta' frat tal-2014 id-diskutejnija. E Il-biraħ war l-ofsinar fl-imkien ma' reprezentanti ta' servizzi kollha involuti intqajt ma' rappresentanti tal-inizjattiva mill-laqa kostruttiva u informativa fejn kulħadd kellu l-opportunità jespiega bid-dettall jgħidu x'inhuma l-argumenti tagħhom jagħtu iktar kjarifika. Dalodu eh, hija e, l-opportunità għal parlament biex jidħlu fil-diskussjoni e, uffiċjali mill-DGs konċernati eh, smetta riċerka u, u, u, u zvilupp u anki fuq il-żvilupp għal kooperazzjoni u għawnek et nisimgħu għal eh, għal żewġ kapitoli principali eh, tal-inizjattiva flimkien mal-membri tal-Parlament. Dan huwa importanti ħafna u se nisimgħu birreqqa eh, kbira. Grazzi. Muchas gracias, comisaria. Grazie, commissario. Issa s-nati il-mikrofonu l-Komissarju l-Izvilupp Supi Balgs. Grazzi, Signora Ariera Madonel, Signora Kostex, Sur Kashman, Surjar, membri tal-Komitat Organizzativ tal-Inizjativa ta' ċittadini, membri eh, onorevoli signori. Nishtiq nibda billi ninaqat mal-Komissarju Gigan Quinn biex nifirħilkom tal-li sottomettejtu din it-tieni inizjattiva ta' ċittadini ta' suċess. Il-prezenza ta'kom eh, f'din dan ismeħ juru kam jistaw ikunu importanti dawn l-inizjattivi biex jifaċilitaw id-dialogu bejn l-istituzzjonijiet u ċittadini Ewropej. Jirriflettu eh, interess reali minnaħa ta' ċittadini fuq kwistjonijiet eh, attwali u u jistaw eh, isaħħu eh, il-rapport ma' ċittadini fil-politika tal-izvilupp aħna nisimaw l-pajizi eh, terzi u naraw kif huma jħorġu mill-faqar u naturalment nisimaw anki li ċittadini Ewropew. Aħna l-iktar tħassib importanti fi żminijiet kollha huwa li nippromuovu id-dinjità umana fil-forum kollha tagħha. U li impoġġu n-nis fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna. Eh, u dana b'rispett tal-prinċipji tat-Trattat tal-Lisbona. L-approċċ tagħna huwa bbażat fuq il-impenji internazzjonali li għamilna meta għamilna meta żviluppajna l-MDG eh, u fil-program ta' azzjoni. Eh, illi niksbu dawn l-MDGs fil-saħħa ta' tfal u ta' nisa hija pjuttost komplessa, però aħna ħaġa li eh, bl-appoċ tagħna irnexxina niksbu ħafna, però għatem ħafna xin kisef Fi pajjiżi fil-Latvja il-mortalità il-mortalità tal-omijiet hija eh, mittelf għal kull ħames eh, għal kull ħamsin om. Fil-Malawi hija ħamsin, ħamsin darba iktar. <laughs> il-kollega il Gigan Quinn għalet illi aħna esma, se nisimaw kif għalet il-signora Gigan Quinn il-proposti ta'kom eh, breqqa kbira. Grazie. Pues muchas gracias, comisario Pilbergs. Y terminada esta sesión. Grazie tassew, comisario. Porque llevamos algo de retraso. nal u l-introduzzjoni. U Ser nibdew mal-ewwel bl-ewwel panel. Għaliex ibiżna kemm xejn il-ħin u għalhekk il-panel li ħaj jikkonċentra fuq il finanzjar ta' riċerka. L-ewwel net ngħaddi l-kelma għal darb'oħra l kumitat taċ-ċittadini u qed jgħiduli li s-sur Filippo Barri għal kumitat ta' ċittadini eh, ser jitkellem huwa. Jekk joġbok zom mal-ħin ta' 10 minuti jekk tista'. Grazie President. Wieħed mill-għanijiet ta' tal-batana kif hemm miktub fil- eh, diskors ta' Sur Pupping huwa biex nevitaw li l-flus tal-budget tal-Unjoni Ewropea jiġu użati biex jiffinanzjaw proġetti ta' riċerka illi, eh, illi rigwardaw id-distruzzjoni tal-embrioni umani. U dana eh, jimponi anki bidla fil regolament tal-finanza tal-Unjoni Ewropea u eh, anki tar regolament tal-Parlament għal eh, eh, dikjarazzjoniet marbutin tal-Komissjoni. U lan tal-diskors tiegħi huwa il nuri ir-raġunijiet illi għalihom il-qafas attwali legali mhuwiex qed jirrispetta dan u mhuwiex skont it-talba tagħna. L-artikolu 19, paragrafu 3 ta' regolament illi li riguarda il-programm ta' riċerka Orizzont 2020 jgħid li ma jġux finanzjati riċerka eh, eh, ban illi eh, għal klonazzjoni umani biex bidlu l-patrimonju ġenetiku tal-bnedmin u attivitajiet oħra ta' riċerka biex joħolqu embrioni umani għal riċerka biss jew biex ikonna ċelluli staminali. Dinja Eh, leġislazzjoni li fija ħafna vojt għaliex tippermetti illi finanzja riċerki illi jipprezuponi distruzzjoni tal-embrioni umani u permess ukoll eh, illi jiġi finanzjat anki l-ħolqien tal-embrioni umani sakemm dan isir biss għal skopijiet ta' riċerka jew biex jinkisbu ċelluli staminali. Fir-regolament ukoll hemm miktub fil-paragrafu 4 tal-artiklu 19 illi mhux permess lebda finanzjament jew attività tal-riċerka eh, fl-istati membri kollha. Allora jena nistaqsi. Dan jista' jiġi konsiderat importanti etikament illi ma nifinanzjawx attivitajiet projbiti fl-istati membri kollha. Rridu nikkontentaw ruħna fil-fatt illi tal-fatt illi bil-flus tal-ċittadini eh, Ewropew ma jġux finanzjati attività illi eh, huma eh, legali fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. U l-istess paragrafu tal-artiklu 19 jgħid illi m'għandhomx jiġu finanzjati attivitajiet fl-Stati membri jekk dawn l-attivitajiet huma projbiti fl-istat membru. U anki hawnhekk qed ngħid kieku ma kienx hawn dan din il-previżjoni ta' regolament, allora nistgħu nifinanzjaw attivitajiet projbiti f'dawn l-istati membri? Il-liġi ħal l-oħra tippermetti illi ċerti attivitat jiksbu eh, finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea anki jekk ikunu legali fil-Stati membri kollu. Per eżempju, jekk hemm stat wieħed jiddeċidi jillegalizza eh, il-ħolqien ta' ibridi bej animali u, u nies u f'dan il-kas jkun jista' jirċevi e, e, finanzjament mill-Unjoni Ewropea, anki jekk fl-Istati membri l-oħra din ir-riċerka hija projbita. U għaċar li bekk qed nifmu, qed niftħu e, biex innaqsu il-bażi il-minima tal-liġijiet. Bekk inkunu qed noħolqu premju ta' pożizzjoni għal dawk l-istati illi għandhom Eh, et standards etiċi, normi etiċi liktar baxxi. U b'dan, minn dan nistaw nifmu illi regolament u l-istqarrijiet konnessi eh, tal-Kummissjoni mux qed jien jiffissaw eh, normi etiċi, ma qegħdin jileġittimi qegħdin jaċċettaw prassi li huma diskutibli. Il-Kummissjoni provat bil-istqarrijiet tagħha li eh, tilqa għal din kritika, però fl-istess ħin għalina dawn id-dikjarazzjonijiet mumiex bizzejiet. Per eżempju, hemm miktub fid-dikjarazzjoni e, e, e, illi l kommissjoni mhix qed titlob l-użu ta' ċelluli staminali embrioni embrionali umani imma dana jirrigwarda il-riċerkaturi u kull proġett li jiprevedi l-użu ta' dawn iċ-ċelluli eh, għandu eh, jgħaddi minn test ċentifiku li fih esperti indipendenti jeżaminaw il-bżon eh, il li jużaw dan it-tip ta' ċellula. X'qed jiġi stabilita hawnhekk li pratikament eh, il-Kumitat ċentifiku jiddeċidi huwa stess għaliex jista' jiffissa l-istandard etiċi tiegħu nifsu il dokument ukoll jgħid illi il-Kummissjoni ma jistax jippreżenta l kumitat skont din il-proċedura ta' eżami proposti ta' eh, proġetti li fihom attività ta' riċerka li prevedu il-erda tal-embrioni umani. Ma fl-istess ħin jgħidu kolli li l fatti li m'hemmx finanzjament f'dan il-fas ta' riċerka mhux qed eh, iwaqaf e, e, l-Unjoni Ewropea milli e, eh, timxil qoddim Eh, fejn jistaw jiġużati dawn il-ċelluli staminali umani. U din l-istqarrija edha turi b'mod ċar illi il-prassi attuali illi edha segwi l komissjoni miex qed tissodisfa il-talbiet tagħna. Hawnhekk għandna problema kbir etiku eh, fuq l-użu tal-embrioni umani għal riċerka eh, illi jistaw jirċevu finanzjament. Id-dikjarazzjonijiet tal komissjoni pratikament fihom Eh, stedina biex inkunu nistaw eh, neirdu eh, embrioni umani biex minnom umbat jotjenu ċelluli stominali għal riċerka. U dan huwa kompromess li mhuwiex koerenti kif qalet anki l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fis-sentenza Brustel il-orti tal ġustizzja eskludiet il-possibilità li kunem privattiva fuq invenzjonijiet illi preżuponu il-erda tal-embrioni umani għaliex hija attività kontra tal-attività umana fuq il-drittijiet tal-embrioni. U veru allura kif qalet is-Sinjora Castex li m'hemm l-ebda projbizzjoni fin-normativa Ewropea u fil-ġurisprudenza tal-Qorti Ġustizzja li wieħed jimxi eh, f'dawn il-riċerki illi preżupponu l-erda tal-embrioni embrioni umani. Din il-proibizjoni ma teżistix, anki għaliex tkun kompetenza eh, tal-istati membri, anzi bla dubju. Però għanna għanna dimna unnek situazzjoni ta' paradoss. L-Unjoni Ewropea skont il-liġi attuali edha tifinanzja riċerka illi ma tistax isir privativa fuqhom U dan il fat li mux possibli li joħroġ privativa fuq dan il riċerka eh, u jieġi mill fat li l-Unjoni Ewropea eh, edha tagħmel riċerka kontra l-umanità li hija tipproteġġi fl-istess ħin. U dina turi il fat li l-attuali qafas eh, legali mhuwiex suffiċenti u anki fil-prassi jien nixtieq infakkar illi fuq l-internet hemm indikazzjonijiet irrigwardaw riċerka finanzjat bil-programm eh, AFAS Eznaz eh, illi rigwardaw eh, fondi fil-seba ehm, AFAS ta' program illi għandu 12 miljon illi għandu alternative testing, ċoħe zvilup ta' test alternativi fuq l-animali Eh, billi flok ma nużaw eh, ċelluli tal-annimali, nużaw ċelluli li ġejjin minn distruzzjoni tal-embrioni eh, li ħadu minnom ċelluli staminali. Aħna najdu li l-embrioni umani u għahet minna, għax l-embrioni umani għandu l-istess dinjita ta' bnidem illi għanna ħna, kifem fi sentenza Brustel Eh, u dan huwa għan fih nifsu u eh, għal daqstant l-embrioni ma jistax jiġi użat eh, bħala mezz. Kif anki aħna ma nix niġu użati għal skopijiet li ma jirigwardawx l-inna. Ma nistax naċċettaw li persuna na tiġi maqtula mbagħad biċċiet mill-ġisem tagħha tista' tiġi użata biex jisiru skoperti ta' trattamenti medici. U għavveru, illi hemm persuni kif għal pupping li mumiex lesti jaċċettaw dawn il konsiderazzjoniet importanti, però anki dawk li għandhom approċ pragmatiku, prattiku, jina nishti infakkarom illi anki minn dan il-punto di vista l-Unjoni Ewropea għandha twaqqaf fil-finanzjamenti ta' riċerka fil-ċellula ċelluli staminali embrionali. Nixtieq infakarkom ukoll li fl-2006 kienet ma kienx plawzibbli l-pożizzjoni ta' dawk illi kienu jgħidu illi dawn din ir-riċerka eh, bazati fuq distruzzjoni tal-ambrioni kienu promettenti ħafna. Kien hemm ukoll Premju Nobel li ġie moti lil studjus importanti li żviluppa teknoloġiji li mhux ibbażati fuq l-istruzzjoni ta' l-embrioni ma fuq ċelluli eh, ta' adulti umani. Mbagħad għandna fil-kumitat tagħna professor Koviello li huwa eh, riċerkatur importanti, però f'dawn l-aħħar snin l-attività eh, fuq l-użu ta' dawn l ċelluli ġiet eh, fuq premessi li ma kienux fondati. Il-possibilità li wieħed jista jifi mill-mart eh, kollu possibli. U għallu anki li rizultati kienu ġejjin kienu imminenti, però wara seba snin ma kienx veru rajna illi l speranzi ta' ħafna persuni ġew disappuntati. U anki eh, mill-punto di vista pratiku mhuwiex sagrifiċċju kbir għall-Unjoni Ewropea illi iwaqfu il-finanzjament ta' din it-tip ta' riċerka li hija kontroversjali etikament. Aħna maħniex qed ngħidu li għandu jinqata l-programm ta' riċerka tal-Unjoni, imma l-proposta tagħna hekk tiġi adottata twassal għal biex eh, tillibera fondi eh, li jkunu jistgħu jkunu eh, disponibbli għal fondi oħrajn, għal riċerki oħrajn. Transkonfinali. grazie ħafna. Muchas gracias, señor Bari. A continuación, uh, tal como... Grazie. Tossel, sorvajli. Issa għanna dikjerazzjonijiet osra mill-komitati tal-Parlament. Allura, Senjura Castex, għal darbohra. Grazie, Tossel, Senjura President. Sur Barrina qed fl-introduzzjoni tiegħi li l-Kumitat tal-Affarijiet Legali li jiena qed nirrappreżentah illum huwa kompetenti biex jeżamina l-baża legali għal proposti leġislattivi kollha issa din il-proposta leġislattiva naħa tagħkom tiddependi fuq il sentenza fuq il sentenza tal-qorti tal-każ ta' Brustel. U hemm l-eċċezzjoni fil-qasam tal-privattivi imma ma tipprevenix il-ħajja imma il-konklużjonijiet, Ivan tisemmejt il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali u s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea tiddikjara illi skoperti xjentifiċi minn proċeduri li għandhom xaqsmu mal-erda tal embrjoni umani ma jistawx, anzi mumiex brevettibli. Però l-Avukat Ġenerali semma fil-konklużjonijiet tiegħu illi id-definizzjoni ta' embrjon Oman fil kontesta fil ta' din il-liġi ma nistawx inqabluha ma' definizzjoni ta' embryon uman foqsma oħra, speċjalment f'termini per eżempju ta' l-abort. U allura hawnhekk għaw konflitt. Issa jekk qed nitkellmu jew qed naħdmu fuq bażi legali, Is-sentenza, intom tiddu tiddu tikkonsidraw is-sentenza kollha u mhux biċċiet minnha biss. Naħseb hemm xi affarijiet li huma kemm xejn ambigwi fil-proposta tiegħek pereżempju. Qed titkellem dwar il-problema etika tar-riċerka fuq nies ħajjin imma jista' jkun hemm abus jew inkella l-inizjattiva tiegħek tirrigwarda biss il pressi tal-abort u l-finanzjar tal-abort f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Anzi, fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għaliex huwa f'dal qasam biss fejn l-abort jaqa' taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea għaliex mill-bqija l-abort jaqa' taħt il-kompetenza tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri din il-proposta tistgħu biss tirreferuha lilna fil-qasam ta' l-iżvilupp fejn il-politika fejn il-politika tal izvilup tista' tiffinanzja s-saħħa reproduttiva u miżuri li forsi jistgħu b'mod indirett eh, jiffinanzjaw l-abort. Tista' forsi inti tikkjarifika eżattament il-qasam tal-liġi illi inti qed tibbażaw l-inizjattiva ta' konfuqa fuq dan il-każ biss illi għadek kemm semmejt. Pues muchas gracias, uh, señora Castex. Y a continuación. Grazzi tassew, Signora Castex. Issa ser nitkellem għannom tal-Komitat Itre Palma tafu għal-Komitat Parlamentarju inkarigat mill-proġetti ta' riċerka u jiena nitkellem bħala rapporter tal-AFAS tal-Programm ta' Riċerka Horizon 2020 l-ewwel net ngħid li l-qbil unanimu li stabbilixxi il-pożizzjoni tal-Komitat Tre fuq din il-kwistjoni wassal minn kons bosta konsiderazzjonijiet min-naħa tal-kellima kollha u studji li jirrappreżentaw il-gruppi differenti fil-Parlament. Ħadilna kważi sentejn biex nilħu pożizzjoni bħal din u esperjenza ta' 17 il-programm ta' riċerka fil-qasam tal-ċelloli staminali riċerka mill-2007 dawn ġvi l-esperienza li kena minn dawn il-proġetti kienet utli ħafna il-qbil illi il-ħakna għal seba program ta' qafas kien eccellenti kemm riċerkaturi kif ukoll għal maġġoranza kbira ta' ċittadini Ewropej illi appoġġaw li appoġġaw dan anka skont informazzjoni minnaħ tal-Eurobarometer. Il-programm illi imis fil-konfront tal-programm illi imis il-Kumitat tal lura l-Dastant laħqbil b'mod unanimu u aħna inħossu illi il-pożizzjoni tal-2007 għandha tinżamm fil-programm Horizon 2020 u dan huwa qbil illi fil-proċedura tal-kodeġizjoni ġiet abbaċċata wkoll mill-Kunsill u huwa rifless ukoll fit-test aħari ta' dan il-programm. Il ħaġa li diġà ntqalet hawnhekk ma nixtieq nirrepetija Dan il-ftehim ifisser li skont dan il-programm Horizon 2020 bħal qabel taħt is-seba' programm ser jkun possibbli illi ikun hemm finanzjar ta' programm ta' riċerka li jinvolvi ċelluli staminali sakemm ikun hemm ċertu kriterji li jintlaħqu l-ewwel net illi l-investigazzjoni tkun permessa fuq livell nazzjonali, xi ħaġa li diġa' semmit, imma wkoll irid ikun hemm il-Komitat, Komitat Nazzjonali li japprova din l-investigazzjoni. Irrid ikun hemm evalwazzjoni xjentifika minn xjentisti indipendenti u dan jiġġustifika l-bżonn għal riċerka ta' dan it-tip ma' ċelluli ta' dan it-tip u tielet net il- il hemm evalwazzjoni etika il li tkun organizzata mill-Kummissjoni. U jekk dawn il-kriterji jintlaħqu, irrid ikun hemm laqa fil-laqa tal-Stati membri fil-Kumitat irridu japprovaw eh, kull każ partikolari ta' riċerka. Issa, fit-18 il-Stat membru fejn riċerka ta' dan it-tipu permess, palissa hemm regolamenti stretti skont il-regolamenti li jkunu ħarġu mill-parlamenti eletti naturalment mill-ċittadini tal-Istati membri. U allura il-Komitat itre e jikkonsidra li hemm monitoraġġ tajjeb xjentifikament u anka etikament u anka b'mod demokratiku ġifieri jiena nenfasizza illi meta ngħidu li nippermettu xi ħaġa ma jfisirx illi din tkun obbligatorja dan il-programm Horizon 2020 jista' jfinanza proġetti illi jinvolvu ċelluli staminali tal-embrjuni imma jrid ikun hemm permess nazzjonali li xi ħaġa neċessarja minħabba il-prinċipju tas sussidjarjetà li hemm fit-trattati. L-unika ħaġa li l-projbizzjoni jimnaħatakom tikseb huwa illi twaqqaf ir riċerka fuq il-livell komunitarju u dan ikollu implikazzjonijiet fil- fil-rigward tal-kompetittività tagħna. El tiempo, bueno, esta es la posición, yo creo que muy clara que mantenemos. Jena nieqaf hawnhekk din hija l-pożizzjoni tagħna hija waħda ċara, pożizzjoni li għandna fil komitat ta' ittri. illi aħna Zammejna maħawadna għadin nżomma maħawija wahda unanima fil-gruppi, unanima fil-gruppi kolla nix nizgurakom illi għamilna l-almotana biex nirrispettaw sensitivitajiet differenti u l-opinjonijiet differenti. U r-riżultat huwa illi għanna program ta' Horizon 2020 illi jinkoraġġixxi riċerka responsabli u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 Nipermettilkom <laughs> ħafna ma nitlobkom nżommu mal-ordni mal-istruttura, issa se niġbru il-mistoqsijiet kollha, minwa il-ħin tal-mistoqsijiet, u mbagħad il-kumitat taċ-ċittadini ikollu il-ħin tiegħu biex iwieġeb daw il-mistoqsijiet kollha għaliex hawn ħafna nies illi jixtiequ jitkellmu dan huwa sinjal tajjeb se nagħlaq l lista u se naqra l-lista tasmijiet. smijiet. Signor Mikalo Nicolashi, il signor Peteler, la signora Carvalho, il signor Zelensky, il signor Pietro, Pietrovitsky, la signora Pasca. il signor Prodi e la signora Staras. Eh, Thompson. Uh, perdón, la signora Staras e, el, y, y la signora Thompson. Thompson, Perrino. Y... Eh,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 Yes, thank you, thank you, Chair. Um, Senior Antwelt, grazie, President. Kollenejt jena kontenta illi din inizjattiva tina l-opportunità biex ikonna dan id-dibattitu fundamentali imma jiena naqbel ma naqbilx anzi ma naqbilx bisħieħ ma dak illi jixtiequ l-organizzaturi ta' din inizjattiva l-ewwel net qabel nitkellem fuq sostanza jiena jiddispjaċini immens bin-nota li bat is-sor Popping li lek biex jitlob eh, għal restrizzjoni tal-speaking time tal-membri aħna nitkellmu, aħna għadin hawnhekk biex nitkellmu għannom tal-persuni, tal-ċittadini u għanna dritt nitkellmu sur Pupnik. Secondly, um, I'm very in... Tininet, jina interessata nisma l-pozizjoni tal-Kommissjoni fuq is-sustanza. Jina ma smajċ lebda tweġiba sostanzjali għal-talba ta' din l-inizjattiva ta' ċittadini u filet net, rridu nħarsu lej spet legali, Iva, pero din da mhuwiex dibattitu legali, dan dan huwa dibattitu fuq il-valuri, Iva jina nifirħilkom, tal-li jintom irnexxilkom tiġbru kważi żewġ miljon firma, pero nishti nfakkarkom illi hemm iktar minn 500 miljon ċittadin Ewropew illi ma firmax ma firmawx din il-petizzjoni. And I will personally oppose your request. Jena nopponi il-din it-talba sala ħarnet għaliex intom qed titkellmu fuq id-dinjeta, allura id-dinjeta tal-miljoni ta' nies illi jiddependu fuq riċerka xjentifika, id-dinjeta ta' dawk in-nisa kollha illi m'għandhomx aċċess għal abort sigur u jistaw jiddependu biss fuq abort li wiex sigur nisa li jmutu nisa li rdijiexu bil-implikazzjoniet bil-konsegwenzi jintom għedin abbandonaw il-dawn il-nies u jiena personalment dejjem ser nopponi kwalinkwa eh, tentattiv biex jitneħħew titneħħa din ir-riċerka li tista' toffri iktar għajnuna lin-nisa. Muchas gracias, señora Invelt, tiene la palabra la signora. Grazie tassew, signora Entvelt. Issa, signora Lunatrick. Grazzi, President, jina naqbel mal-kollega tijaj, jena kontenta li għana ċans illi ndibattitu din din kwestjoni għonek in il-parlament illi talab il-parlament kommissjoni biex ikun jista' jkollna dawn id-dibattitu minn il-Parlament, ma qas nkunu hawnhekk, ġifieri nħoss l-inizjattiva trid tippermetti li l-koll nitkellmu hawnhekk aħna ġejna eletti miċ-ċittadini qed nirreprezentaw liċ-ċittadini Ewropej. Jiena nixtieq insemmi żewġ affarijiet li qegħdin ħasbuni fil-konfront ta' din l-inizjattiva. Palma nafu eh, din ġejja minn twemmin kristjan, konservativ, ġifri ħafna nis li u ġejjin minn min dan għandhom dan it-twemmin. Aħna t-nitkelmu issa fuq kontinent ta' diversità, lingwi, gruppi etniċi u anka twemmin. Il-ċittadini fuq dan il-kontinent jista' jkollhom twemmin differenti, jistgħu jkunu lut, jistgħu jkunu kristjani u oħrajn, jista' jkunu kolli huma li jkunu ateisti. Issa mit-tlet reliġjonijiet prinċipali kristjanizmu, il-kristjani l-lot u l-musulmani, hemm twemmin differenti ta' meta tibda l-ħajja. Il-kristjani jemnu li dan jibda mill-moment tal-konċezzjoni. Il-lot jemnu illi l-konċezzjoni ssir wara 40 ġurnata mit-nissil. U il-musulmani bejn 40 u u 120 jum. Għal daqstant huwa twemmin differenti jiena nixtieq nistaqsi dwar kif tistaw tappoġġaw inizjattiva illi tmur kontra twemmin ta' ċittadini Ewropej oħrajn u għallura jina nixtieq nitlob li nistaqsjens il komissjoni kif ser titratta din il-ħaġa. Issa t-ninet intom titkellmu dwar id dinjeta id-dinjità tal-persuni. Tafu illi kull jum f'din id-dinja madwar tmin mit mara tmut minħabba komplikazzjonijiet fit-tqala jom kellha waqt it-twelid ta' tfal. Għaliex m'għandhomx aċċess għal saħħa tal għal kura tas-saħħa tajba u uh, għax m'għandhomx aċċess għal uh, abort sigur. Tafu x'jiġri f'pajjiżi fejn l-abort ma jkunx sigur? In-nisa minħabba, għanzi, it-trabi imutu minħabba li labart ma jkunx segur. Jina kont fil-konferenza internazzjonali f'Kajr 20 sena ilu u kien l-kwistjoni li diskutejna kien li l abort trid ikun sigur għaliex nkella 800 mara tmut kuljum. Qed nitkellmu kważi daqs l-istess ammont ta' membri fil-Parlament. Ġifieri verament aħna qegħdin favur li dawn in-nisa jibqgħu mutu. A ver, Muchas gracias, la señora Zabroska. Eh, pide un punto de... Grazie, tassew. Signora Zabroska, titlob kontarni. Grazie, President. Jina nishti nitlob l-kollegi tijaj illi jindirizzaw verament il-kwistjonijiet dwar illi semmejna fl-ewel round għax għet nħaltu l-affarijiet hawnhekk u mux se nesċen u konklużjoni ta' effettivi. Grazzi mi ustitu għar Grazie ta' sew, senjura Zabreska Iva, għandek raġun. Tema propju di Stefane, jgħal e tempo si. Jina nħedġaċ il-kollegi biex iżommu ma' s-sogġet ta' dan il-panel u biex iżommu u kolma l-speaking time il-jum għandhom. Għaw ħafna nis li għanna ħafna tal-bit għal kelma. La palabra għal signor Gollis nitlabkom biex ma ma ċabx pus wis għaliex naħlu wis zmin. Voilà, est-ce qu'on m'entend Oui, alors si on Tajjeb, tistgħu tisimgħuni l-kwel? Tajjeb, nibda mill-ħin zero biex nkun nista' nirrispetta il-ħin mod li jgħid il-kellim. Jien għandi interess f'dan is-suġġett smajt b'attenzjoni kbira l-kellima ta' qabli jiena ma naqbilx mal-mod ta' kif jaraw l-affarijiet huma mhix biss fir-reliġjon Kattolika u Kristjana imma wkoll fl-Iżlam u fil ġudaiżmu hemm il-ħarsien ta' tfal li ma jkunux għadhom twieldu. U allura naħseb Id-dibattitu jekk san għadu nitkelmu fuq dan, nispiċaw nitkellmu fuq meta bniedem isir bniedem, meta huwa l-mument. Il-xenza urietna illi il-ħajja ta' bniedem għalmenu bħala potenzjal teżisti mill-moment ta' t-nissil. Jina smajt il-kollegi tiegħi b'attenzjoni, b'mos partikolari rappreżentanti tal-komitati, il-Viċi President Castex, semmiet illi ma jistax ikun hemm privattivi fuq il-ħajja tal-bniedem dan skont il-situazzjoni attwali tal-liġi Ewropea. Issa jekk jiena minix sejjer żball inizjattiva dak li qed titleb l-inizjattiva u jiena nappoġġa huwa li mhux biss din m'għandix tkun brevettabbli imma li lanqas għandna neqirdu l-ħajja tal-bniedem huwa paradoss li tgħid li ma jistax ikun hemm brevett fuq il-ħajja tal-bniedem ma jista' jkollok il-possibilità li teqret il-ħajja tal-bniedem hawnhekk jiena nara inkonsistenza li tmur kontra il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem u il-wirt etiku ta' bosta Ewropej. U dak ukoll li jaqadna mal-kumplament tan-nies fid-dinja. nisema wajdut illi l-qasam tal-etika fl-Unjoni Ewropea se jgħajlura u jekk ser tippermetti riċerka stat membru. Wieħed hemmhekk ser tattira iktar riċerka. Jina ma nħossx illi l-inizjattiva attwali ser tmur kontra l-prinċipju tas sussidjarjetà bl-ebda mod. xi ħaġa illi għandha tkun imponuta. L-Unjoni Ewropea Anzi, di ma naħsibx li jina t-limita drittijiet tal-istati membri u inħoss għal daqstant li din hija inizjattiva leġittima. Dak li rridu nkunu għadin inħarsu li huwa illi il-ħajja tal-nidem hija l-iktar ħaġa importanti che se limiten nel tempo. Għal darboħra, nitlob unħedġeġ l-kollegi biex jisommu ma l-speaking time taħħom. Is-sor Sic. Madam Presidenta, thank you very much. Uh, uh, I, I would like to... Grazzi sew, Senjora President, jina nishtiq nilqa l-inizjattiva ta' ċittadini u inħoss illi dan huwa moment Anzi, xi ħaġa storika illi hemm kważi żewġ miljun firma illi appoġġaw din l-inizjattiva dawn huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea u għandhom id-dritt li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom. The European Commission registered it and it will Jiena kuntent nisma' illi l kommissjoni ħadet nota jiena qed nitkellem bħala membru u anke bħala tabib. Jiena espert fil-bioetika u insegwi riċerka u din riċerka ta' tip nisimaw klim bħal wediet u potenzjal. Elf, eluf ta' embrioni li qed jiġu meqruda u dawn il-ħafna wediet u l-ħafna potenzjal ma jissalfux. il il-ċelloli staminali fl-embrjon għandhom ikomplu jimmultiplikaw u fi żmien isiru tarbija isiru persuna. Il-karta mbagħad tal-ġitti tan-niedem tal-istati membri l-inviolabilità tad-dinjità tal-bniedem u id-dritt id-dritt għal-ħajja ta' kulħadd dan kien eh, kotazzjoni minna ħata riċerka. Dinja ta' tal-bniedem tġi imħarsa sa' mill-bidu taħħa ikun xikun ir-reliġjon tal-bniedem. Din kienet xi ħaġa wkoll li smajnija fil-każ tal-Qorti tal-Ġustizzja Brusle u l-istrateġija wkoll fil-programm Orizzont 2020 jinkludi tlet pilastri. U il-mistoqsija tiegħi din ir-riċerka taċ-ċelluli staminali edha tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-anijiet li hemm mela xjenza eċċellenti. Eh, minajr possibilità li kunem privativa, privattivi fuq il-ħajja tal-bniedem u anka nitkellmu fuq sfidi fis-soċjetà li tipperikola l-embrjoni. Jina ser ni għafdal waqt Sinjura President, ek irridu natu spinta il-kompetittività fil-Unjoni Ewropea, le, zgur li le, grazzi.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 rappresentanti tal-inizjattiva taċ-ċittadini jiena nilqa din l-inizjattiva u nilqa il-fatt illi għaw zewċ miljon ċittadin illi qed issa jaħal dibattitu fuq il-prinċipji fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Ġiet stabilita komunità ġdida tal-Unjoni, eh, meta fil-bidu tal-Unjoni Ewropea u din kienet ibbażata fuq id-dinjità tal-bniedem. Din hija xi ħaġa li tidher fil-Karta ta' drittijiet tal-bniedem Karta Ewropea hawnhekk qed nitkellmu fuq il-ħajja tal-bniedem din inizjattiva tfisser illi llum qegħdin naħsbu dwar x'inhuma il-prinċipji tagħna u li se jigwidawna fil-kooperazzjoni fl u fl-imkien. Aħna ma rridux illi eh, noqdu nenfasizzaw id-differenzi li jeżistu bejnietna u dim il-kamera zawnek illum. Imma minn flok irridu niprofaw nsibu bażi komuni b'saħħitha u illi niggarantixxu il-ħarsin għal ħajja fl-ewwel forum tagħha qegħdin nitkellmu fuq il-progress fil-qasam tax-xjenza, imma qegħdin nitkellmu wkoll dwar l-importanza tal-ħajja tal-bniedem. Jiena nemmen illi ma nistgħux niċħdu l-status ta' ħajja tal-bniedem lill-embrjoni u din xi ħaġa wkoll li ħarġet mill-qorti tal-ġustizzja id-deċiżjonijiet għanda valur fl-Unjoni Ewropea u ma tistax tiġi interpretata ħażin. Tfal, nies li għadhom ma twildux, ma jeddux li xjentisti mumiex teddida għal ħadd, jina nixtieq nkun naf dak li huwa verament l-aspett uman fl-Unjoni Ewropea U dan ifisser illi nirrispettaw il-bidu tal-ħajja tan-nidem anka l-bioloġisti. Laqqas il-bioloġisti ma jafu meta tibda eżatt il-ħajja u fl-istadji bikrija tal-ħajja irridu nistaqsu lil nfusna kif aħna nistgħu nħarsu dawn il-bnedmin meta huma ma jistgħux ħarsu lilhom infushom om għal darbohra nirringrazzja din l-inizjattiva taċ ċittadini u nilqa id debattitu tal-lum. Il-President, grazzi ħafna sur Peterle l-Onorevoli Carvalho. Ikjoġbog, zoċ minuti nfakrek. Grazzi President, nishti nilqa din l-inizjattiva u minna tant kwistjoni importanti u komplikata. Jiena kont waħda mir rapporters ta' Orizzont 2020, rapporter tal-programm speċifiku fl-imkien mal-kollega e, Signora Madurell li ħadmet fuq il-qafas. Fir rigward l-orizzont 2020 kien hemm appoġġ wiesa fiħdan il-Parlament Ewropew li l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea fir rigward ir-riċerka fuq il-ċelluli staminali u l-imbrjuni tal-bniedem għandha tinżamm. Din hija proposta ser tkompli il-prassi li ġiet stabilita fiħdan is-seba' programm AFAS. Fiħdan dan il-programm AFAS kien hemm sensiela sħiħa ta' salvagwardi. Dawn is-salvagwardi diġà ġew spjegati tajjeb u msemmija mill-kollega Madurell u għalhekk mhux se noqgħod nerġa' nsemmihom il-ġdid. Din il-proċedura ġiet introdotta fil-Kunsill Ewropew minn Portugal mill-2004 meta kont Ministru tax-Xjenza flimkien ma' Segretarju tal-Istat konna introduċejna din is-soluzzjoni wara perjodu twil ta' staġnar fejn ma stajniex insibu qbil fih. U perikolajna l-bidu ta' seba programm għafas matul dawn in-negozjati. Din il-proċedura u rrit probabilment dak iż-żmien li kienet l-unika soluzzjoni possibbli fejn nistajna nsibu qbil fih dan il-Kunsill. Fil-prattika, matul is-seba programm qafas, Naħseb illi l-proċedura laqat l-sfidi li kien hemm f'qasam tant delikat. Issa matul in-negozjati tal-Rizzont 2020, ir-rapporters appoġġajna din il-proċedura iżda għamilna wkoll konsultazzjonijiet estensivi, konsultazzjonijiet ma' xjentisti kif ukoll ma' organizzazzjonijiet għal pazjenti Dan kien essenzjali sabiex aħna nkomplu nappoġġaw il-proċedura li kienem għaddejja fil-seba program AFAS. Għawnek nishtiq insemmi li jenet nitkellem fi semmu kol il-kollega Vicky Ford li kienet il-shadow rapporter mill-ICR li sfortunatament ma setax tkun hawnhekk imma organizzajt ħafna konsultazzjonijiet magħha għall organizzazzjonijiet tal-pazjenti kif ukoll ix-xjentisti ġifiri kien hemm vot unanimu għal dawn l-affarijiet fitre u b'maġġoranza kbira fil-plenarja u għanna qbil u koll man kunsill fuq dan is suġġett Ġifiri mill-esperjenza tiegħi matul negozjati fis-seba' programm qafas dak iż-żmien fil-kunsill u issa fl arizzont tal-2020 inħoss il-situazzjoni kurrenti hija waħda bilanċata u probabilment l-unika waħda li nistaw naqblu fuqa bejn it-tlet organizzazzjonijiet li tippermetti li r riċerka tkompli għal benessri u l-futur ta' l-Ewropa. Grazzi ħafna. grazie, signora Carvalho. Grazie ħafna, signora Carvalho. Sur Zaleski. Grazie, President. Tal-li għaddejt l-mikrofonu. Qabel ma nidħol fuq is-sugu tas-suġġett nixtieq nirreferi għal umanità minħabba żewġ miljun firma, imma aħna qed nirrappreżentaw il-kulħadd hawnhekk u dejjem jekk joġobkom il-ħin flus u ejja nżommu mal-ħin. Ejja nitkellmu eh, fisem anki l-eluf u meta nitkellmu f'isem l-eluf u xorta waħda rridu nirrispettawhom il dawn nies. Issa, dan il-punt fuq l embrijun tal-bniedem hija kwistjoni ġudizzjarja, finanzjarja imma l-iktar etika. Rridu niffaċċawha din u naħseb li n-natura ma staqsitx lil bniedem kif għandha tibda l-iżvilupp u tar-regola il-regoli tal-ħajja. Il-bidu għal bidu din mhix kwistjoni demokratika, id-definizzjonijiet tagħna huma maħluqa demokratikament imma m'għandux jaqsam mal-ofol tal-kwistjoni, din hija l-iktar ħaġa importanti. Imbagħad bħala rappreżentant ta' xjenzi soċjali kuntent nara s-Sur Schmitz u l-Kummissarju wkoll tajt illi fuq il-proġetti tar-riċerki, il-programmi u s-sussidi fil-dimensjonijiet soċjali li jistgħu jgħinu hija xi ħaġa li qegħdin niddiskuta hawnhekk illum l-embrjuni tal-bniedem twassal għal benessri, inkappoċ psikoloġiku, għan nisa jew dawk li huma fqar. Ħafna drabi niddefendu iktar id-drittijiet tal-annimali iktar mill-bnedmin u bxorta ħażina narawha anke fil-Parlament Ewropew. U hawnhekk qed nara referenza fejn is-sur Cashman huwa difensur tal-ideoloġija tiegħek tiegħu u jiena smajtu bosta drabi jgħid illi nisa hija persuna tieħu deċiżjonijiet minn natura tagħha imma ġisem tal-mara inkluż l-embriun tan-nesa f'ġisema huwa ġisema jew xi oħra. Prova sibt weġiba din il-mistoqsija. Grazzi. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el señor Piet. Il President, grazie ħafna. Is-Sur Pietrovski. Grazzi. Donat. Grazie ħafna, Sinjuri. Jien naħseb li l-ħajja tal-bniedem għandha tiġi mħarsa mill-bidunet. Dan huwa l-messaġġ ta' din l-inizjattiva u nidentifika bisħieħ magħha nixtieq nifirħilkom tal-li irnexxilkom tiġbru daqshekk numru impressjonanti ta' firem. Jien ma naqbilx ċertament ma' dawk li jħossu illi dan id-dibattitu huwa grazzi l-aktar għal Parlament Ewropew. Xorta ħażina. Huma ċittadini li ġabru dawn il-ferem, mhux il-Parlament Ewropew. Signora Endveld, int qed tipprova bażikament titfa' responsabilta fidejn il-Parlament Ewropew. Le, jien ma naħsibx li hemm min vot aktar lilek iktar milli għaż għazzoċ miljun firem li qed tarawnek bajnejk. Jien naħseb li għandna ntemmu l-użu tal-embrjoni tal-bniedem fir-riċerka medika. Iżda sfortunatament din hija l-aħħar laqgħa tal-Parlament Ewropew f'dan il-mandat u jien nixtieq nistaqsi lill-Kummissjoni Ewropea li ninsabu matul tmim il-mandat tal-Parlament imma anke tal kummissjoni Allura kif ħatamlu segwitu ta' dan wara fil-mandat li jmiss fil-Kummissjoni l-ġdida? Kif ħattaddu xogħol il-Kummissjoni l-ġdida? Minn ġdid nixtieq ilkom ir-risq f'dan f'din l-inizjattiva. Grazzi. Grazie. Il-President, Grazie ħafna. Et nara point of order mis Signora Endveld. Point of order, jek jozbok. Iva, kjarifika, għalix ismi semma darbtejn, kjarifika fuq responsabiltajiet l net għal kellim ta' qabel il-Parlament Ewropew għadu l-leġizlatur u iva aħna niddeċidu fuq dawn l-affarijiet u jiena Sur Zaleski responsabbli għal ġismi. Ma, por favor, signora Inven, no es una moción de orden, portanto de retiro la palabra. <laughs> Din mish point of order mela ħnoħodlok il-mikrofonu. Sinjura Entfeld. Issa, Sur Paxka. Le, mhux Sur Paxka, Sur Prodi, jekk jogħġbok. Le, Sinjura Paxka. L-ewwel. Grazzi. Kollegi, il-sistema legali Ewropea hija bbażata fuq it-trattati. U aħna nafsu fuq il-liġi rumana li wkoll kienet ħares il-tarbija mhux imwielda u drittijiet tagħha. It-tfal tal-soldati li kienu nqatlu kellhom dritt għal wirt, jiġifieri dritt tat-tarbija mhux mhux imwielda għandha tradizzjoni twila fl-Ewropa. Wara t-tieni gwerra dinjija, mbagħad aħna tajna tweġiba għan nuqqasijiet li kienem din is-sistema. Nuqqasijiet li feġġow u din l-inizjattiva tindekanna li l-leġizlazzjoni Ewropea bħalissa hija inkonsistenti naħseb li għandha tittieħed bis-serjetà. Grazzi ħafna sur Prodi. <coughs> Grazzi. Eh... Grazzi. Jiena nemmen illi l-unika nuqqas ta' kontinwità fil-ħajja hija it-nissil. Wara it-nissil il-wirt ġenetiku ikun mitmum. Sieħ, u għalek qed nitkellmu dwar persuna, dwar individwu. Għal daqstant, l-individwu bħala tali il-bniedem irrit irrikoroxxulu il-dinjità tal-bniedem u dinija l-bażi tal-għajxin tagħna kif ngħixu fl-imkien mhix kwistjoni biss ta' rizultat ta' twemmin reliġjuż. Għal daqstant, l embrijun tal-bniedem ma tistax tużaħ bħala għodda. Iżda jena għandi problema minna ħatijaj, problema etika. U nishtiq naqsmu maqom. Din il-pozizjoni se teskludi l-abort tiegħi, imma jiena jiddispjaċini ngħid illi Hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu dwar l-abort, però jien nixtieq nistaqsi. Hemm analogija bejn it-teħid ta' or ta' organi minn katavru u tqablu ma' teħid ta' ċelluli minn embrijun tal-bniedem, embrijun mejjet. Grazzi. Muchas gracias, signor Prodi, la signora Staras. Grazzi, issa nadda l-mikrofonu il-kellim li jmiss. Signora Esteras, no... Signora Esteras mux edha fil-kamra, mill-lider, s-sur Oreja. Simplemente quería hacer eh, tres reflexiones después de haber... Jiena xtaqt intikom tliet punti taħsib wara li tajt widen il-membri tal-Kumitat ta' ċittadini. Ta L-ewwel qabel kollox aħna membri parlamentari Ewropej għandna nkunu sodisfatti li għandna dan id-dibattitu b'dawn il kundizzjonijiet Għandna nkunu iktar kuntenti mill-membri tal-Komitat ta' ċittadina x'basta drabi il-mentaw dwar dak li qed jiġri fl-Ewropa dwar nuqqas ta' eruq ta' involviment ta' ċittadini fis soċjetà u l-partiti politiċi li huma fil-mappa politika Ewropea ikunu hemm ma' ħafna drabi ma jkollhomx impatt. Dan id-dibattitu li qed ikollna llum u anke in ġenerali ħafna drabi ma jkollux impatt għaliex huwa dominat minn dan il-Parlament. U għalhekk aħna l-membri parlamentari Ewropej għandna nkunu kuntenti għaliex issa nistgħu naraw il l-kunċett tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej qed jiksbu iktar importanza permezz ta' dan id-dibattitu stess. It-tieni ħsieb. L-unika ħaġa li m'għandniex nagħmlu huwa li nitkellmu dwar dak li mhuwiex din l-inizjattiva, x'memx f'din l-inizjattiva, hawn qegħdin nitkellmu dwar ir-riċerka mhux bħala attakk fuq il-prinċipju ta' sussidjarjetà, laqqas fuq il-valuri reliġjużi, laqqas fuq l-abort, qegħdin nitkellmu dwar il-irda tal-embrjoni tal-bniedem u d-dinjeta tal-embrjon u d-dinjeta ta' l-iktar ħlejqiet li m'għandhomx difiża fid-dinja, l-iktar ħlejqiet vulnerabbli. Fuq hekk qed nitkellmu fir-riċerka u l telet ħaġa u l-aħħar punt li nixtieq ngħid hawnhekk kellum huwa li kien hemm ħafna nies li kienet iqablu bejn in-numru ta' firem fl-inizjattiva u numru totali ta' Ewropej. Vera, vera qed iżabilħu l-inizjattiva stess. Xinajdu dwar l-inizjattiva tal-ilma? Hemm miljun votu nofs u hemm 500 miljun u allura bħalli kieku ma tiswa xejn? Jew inizjattiva li ħadd injora? Dan l-iktar sentiment jew attitudni għaddi Ewropea li jista' jkollok. Bħalli kieku qabbel in-numru tal-voti fl-Ewropa ma' numru tal-voti għal membri parlamentari Ewropej. Hemm numri differenti, ovvja. Ġifri daw kollha li jaħsbu palma jaħsbu membri tal-Kumitat ta' ċittadini jew dawk li ma jaħsbux dak il-mod, hemm il-libertà. Hemm libertà akbar li għandna issa f'dan il-Parlament Ewropew, issa nistgħu nkunu iktar liberi u ma xindur ndura mal-lowza u għanna nkunu gburin li għanna din l-inizjattiva unik dal-ħodu fi Brussel. Il-President. Grazzi, s-sur Stedler issa. Jider li jgħat fil-kamra mela nadilek il-mikrofonu. Grazzi, Signora President. Nishtiq namel xi kommenti fuq il-proċedura l-ewwel qabel kollox. Sinjura President Lajen tolqas sur Cashman jew sur Castex ma tkellmu fisem il-Kumitati la l-Kumitat ta' Riċerka, la tal-Affarijiet Legali jew l-Kumitat tal-Iżvilupp. Lebda minn dawn il-Kumitat ħaddu deċiżjonijiet, ġifieri l-opinjonijiet tagħkom huma opinjonijiet politiċi privati tagħkom. Punt importanti dan. Horizon 2020 is not something private. Klim l il-mikrofonu li l-interpretu ma jistax jisma. Ikompli kellim. Sir, das is Daw kollha li kritikaw din l-inizjattiva naħseb illi dan mhux mod kif nimxu, kif nipprovaw nikkonvinċu l-ċittadini li għandhom vuċi imma mbagħad bażikament jekk ir-rappreżentanti politiċi ma toġobhomx din dan il-ħsieb qisu isu ma, ma, ma jiswix il-ħsib tagħhom, ma tantx pożizzjoni sabiħa li tkun tinsab fiha. Imbagħad fuq il-finanzjamenti tal-programmi ta' abort mill-Kummissjoni Ewropea u l-lotja tal-privattivi fir-rigward il-ħajja tal-bniedem. Dan huwa kontra il-liġi bħalissa, allura aħna nistaqsu li l-Unjoni Ewropea tirrispetta l-leġiżlazzjoni tagħha stess li diġà teżisti. Wara kollox, Għal daqstant, bażikament dan huwa appell l-Unjoni Ewropea iżżomm mal-leġiżlazzjoni Ewropea u eh, tinfurza. Dak kollox, dak kol ma nitolbu hawnhekk. Issa, jien naħseb illi għanna niprovdu lajnuna l-lommijiet iktar mill-li niprovdu l-appoċ għall-abort tal-feti mux mwilda taħħom. Grazzi. Kollegi, mill-naħa tax xalluk ta' din tal-Parlament Ewropew. Għandek il-kwistjoni etika ta' ċittadin mhux imwielet, iżda ma tistax issolvija billi tiddiskutija ma dawk li huma involuti fil-qtil tal-istess nies, ma tistax tistaqsi lil tarbija mhux imwielda għalhekk titqgħod sabajnejn, għaliex dan huwa inaċċettabbli li nħaltu l-affarijiet fuq kwistjonijiet legali li ma m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin u għal dawk iċ-ċittadini vulnerabbli li m'għandhomx ħarsin li għandhom mhux imwielda l-abort huwa dejjem xi ħaġa qattila ma l dan mhux dejjem huwa l-każ. Għal l-istat mandux jagħti għajnuna l ommijiet biex imorru f'ċentri fej wet u l-abort. Dik l-ewwel ħaġa l-ewwel qabel kollox. Grazzi. Il-mikrofonu issa l-Onorevoli Kazini. Infakkarkom li għandkom żewġ minuti kull wieħed. Anki l-point of order ta' Sinjura Zabrowska. Tħaltux il-suġġetti ta' żewġ panels. Grazzi, President. Jien ngħid li jekk ikollok il-dawk li jkunu qegħdin ikkundannati għal mowt, dawn imutu imma li tippermetti il- li kollok il-trasferiment tal-organi mill-kadavri għal nies ħajin hija projbita fl-Ewropa kollha. Issa fuq riċerka tal-embrjuni tal-bniedem hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu dwar embrjuni mejtin, imma qed ngħidu li l-embrjuni tal-bniedem biex ikollna ċelluli minn minnhom. Ma nixtiex nitkellem dwar l-abort, din hija differenti. Fl-abort bla dubju hemm preżenza ta' bniedem U dan jitlob bla dubju mezzi ta' difiża tal-ħajja differenti minn dak li qed ngħidu hawnhekk fejn il-ħajja hija separata meqbija ta' ġisem ta' ħajja oħra u qed kollok difiża għaliha, hawnhekk qed ngħidu li mhux ħanwaqfu r-riċerka ma nwaqfu il-finanzjamenti min-naħa tal-Ewropa għal din ir-riċerka. Allura nistaqsi kif l-Ewropa interveniet meta l-fondi Ewropej fl-Ungerija ntużaw għal projbizzjoni. Anzi, biex jitkellmu kontra l-abort u l-Ewropa qalet neħħu il-billboards, neħħu il-posters li hemm għaliex l-fondi Ewropej ma tistax naqqas mill-li tħeġġeġ l-abort. Allora man fej mhux qed tagħmlu l-istess ħaġa hawnhekk fir-rigward l-abort. Irdu kunu neutrali, ma tistax eh, taġi xi fuq naħa u minnaħa l-oħra taġi ximot mod ieħor. U din hija l-mistoqsija issa hawnhekk il-kwistjoni li tħollu torbot Din hija waħda mill-iktar inizjattiva li għandha appoġġ li ġibret l-iktar ferem u aħna mhux qegħdin ngħidu ħaġa oħra aħna nixtiequ li jkun hemm iktar diskussjoni, li jkun hemm dibattitu parlamentari u xjentifiku u li ntemmu dan kollu ifisser li nżidu iktar bi populizmu innuqqas ta' fiduċa fil-Ewropa u għalhekk nistaqsi jekk tistgħu xtaqblu ma' dawn l-affarijiet għaliex dan is-sentament li l-istituzzjoni ikunu qrib ċittadini u iktar importanti minn dawn l-affarijiet. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Van Dalen. Grazie ħafna. Is-sur Van Dalen. Voorzitter, laat ik beginnen om mijn welgemeende lof en dank uit te spreken. Grazie president, l-ewwel qabel kollox nixtieq nibda billi nirringrazzja minn qalbi l-ċittadini għal din l-inizjattiva li għanna l-lum jien nappoġġa l din l-inizjattiva għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett għaliex jiena naqbel 100% ma' din il-viżjoni tal-ħajja u t-tieni nett jiena nappoġġa din l-inizjattiva President għaliex f'dan il-Parlament Ewropew hemm uħud kollegi li jilmentaw fuq il-saħħa tal-lobbies il-kbar u tal-aqdiet il-kbar, u allura hawnhekk x'għandna għandna iktar minn żewġ miljun ruħ ċittadini eluf ta' volontira li huma kontra dak li huma s-saħħa ta' dawn il-lobbies tal dawk li għandhom il-kapital tal-ħajja tal ta' dawk laqdiet tal-bioetika li rridu jagħmlu riċerka fuq l embrijuni tal-bniedem. Allora biex nagħlaq President nixtieq irressaq mistoqsija lil Sur Pupink. Din l-inizjattiva għandha taħsam mal-proposti ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea. Allura x'qed tajt? tajt li m'għandux ikun hemm finanzjament, għandu jkun hemm trasferiment ta' dawn il-finanzjamenti li qed iseħħu issa għall-embrjuni tal-bniedem u jingħaddew għal riċerka differenti li taħdem anke materjali oħra li mhumiex embrjuni tal-bniedem, per eżempju għal possibiltajiet oħra li hemm fir-riċerka. Mhux di biss. Hemm riċerka moderna b'ċelluli staminali oħra li ġej minn inħawi oħra, mhux bil-fors minn embriju tal-bniedem. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Gomes, jekk jogħġbu. Obrigada, Sr. Presidente, eu estou completamente contra esta iniciativa. Grazie ħafna, President. Jiena kontra din l-inizjattiva l-kollox naħseb li n-nis għandhom ikollhom il-kontroll si fuq ġisimhom. Jien naħseb li l-idea kollha ta' din l-inizjattiva hija li tipperikola drittijiet riproduttivi u sesswali ta' mhux biss nisemma ta' ħafna nies madwar id-dinja u għalhekk nixtieq nkun naf minn hemm wara din l-inizjattiva. Mhux qegħdin nidubita li hemm miljuni ta' ċittadini li qed jiffirmaw għal din l-inizjattiva imma xemm rabtiet bħala din il-Fondazzjoni Vita Nuova marbuta mal-ġurisprudenza li hemm fi Strasburgu li bażikament twaqfet minn Pester Robertson li huwa il-president ta' ċentru Amerikan tal-istess isem. Sfortunatament għandkom l-iktar tip ta' babawi, su l-iktar opinjoni xjentifika tal-medjuevo li qed tappoġġa din l-inizjattiva. Por favor, dejen que cada uno se exprese. Esta es la Casa de la Democracia. Jekk iġobkom, permettu li kulħadd jitkellem. Dan huwa Parlament ta' Demokrazija u kulħadd huwa intitolat li jagħti l-opinjoni tiegħu. Dan huwa l-Parlament Ewropa wara kollox. Jekk jogħġbok Sinjura Gomez tista' tkompli. Bażikament dak kollu li xtaqt ngħid. Dik l-ispjegazzjoni li nixtieq li minn min ressaq din l-inizjattiva. X'inhu rabtiet bejn il-Fondazzjoni Vita Nuova u ċ-Ċentru Ewropew għal-Liġi għal ġustizzja Dan ġim waqfef minn Pat Robinson li huwa fundamentalist li jipredka fl-Amerika li rrit jorbot il-drittijiet riproduttivi u sessuali u mal-ċaħda totali fija ta' ċittadini ta' dinja. Grazzi, signora Gomez. Tiene la palabra il signor Simanski. Grazzi, Sur Szymanski. Signor Szymanski. Ik joġbok, Sur Szymanski. Għandek il-mikrofonu. Zaprezentowane na temat e, rzekomej... E... Ovvjament, jena mandiċ il-fatti eżatti li tresqu dwar il-rata ta' mwiet preċiza li hija kawzata minn dawk li jagħmlu abort illegali. Iżda jiena jidirli li kwalinkwa tip ta' abort iwassal għat-tmim tal-ħajja tal-tarbija mhux imwielda u kull tarbija għandha dritt li ma tinqatilx b'dak il-mod u dan għandna nżommu f'moħħna meta nitkellmu dwar dawn l-affarijiet. Jiena favur ukoll li kull mara ikolla l-opportunità li tikkontrolla l-attivitajiet tagħha ta' ġisima, ma dan ma jfissirx li għandha dritt li tiddeċiedi fuq il-ħajja ta' kull wieħed minna. Ħafna tkellmu dwar il-libertà ta' xjenza, valur importanti dan ovvjament, imma mhuwiex valur assolut. Il-libertà ta' xjenza ma jistax ikun soġġett għall-ebda limiti jew kondizjonijiet. Jista' jkun hemm xjenza oġenika li ssir għannom tal-libertà xjentifika jew inkella l-integrità tal-individwal tal-individwu li jkun jista' jiġi mxekkel b'dan il-mod. L-integrità tal-speċi nistgħu nargumentaw li tista' tiġi mxekla minħabba inkjesta xjentifika. Jista' jkun il-każ ma naħsibx jien dan naħseb li għandu jkun hemm limiti u fuq hekk qed nitkellmu llum. Ħasra li ma tantx għandna daqshekk ħin biex nitkellmu fuq dan l-affarijiet, iżda l-libertà tax-xjenza għandha tkun soġġetta għal ċertu limiti etiċi u hemm bosta minn dawn li jinsabu feħdan il-liġi Ewropea, il-kompromess li tfassal, li ġinfassal fl-orizzont 2020 pjorta ħażina ma tantx huwa wieħed bilanċat jekk tikkonsidra il-valur tal-embrjuni tal-bniedem minnaħa. Il-professur Vari semma numru ta' alternattivi għal riċerka biċelloli eh, staminali minn embrjuni umani, jien nixtieq nistaqsel il-Kummissjoni. X'taħseb? li huwa il-potenzjal li huwa l-alternativa potenzjali għal ċelluli staminali anke minn dawk adulti, jew inkellem ċelluli staminali li tista' terġa' tipprogramma u ma terġa' tużhom. Li kieku kienu nużaw dawn it-tipi ta' ċelluli staminali, allura ma jkollniex noqogħdu nistaqsu dawn il-mistoqsijiet etiċi lil nfusna. Grazzi l-onorevoli Legul Infakrek sur Legutko Zom mal-limitu ta' żewġ minuti għal-mistoqsija tiegħek għax fadal seba' mistoqsijiet. Sur Lugetko. E, Szanowni Państwo, wszystkie e, systemy etyczne dobre. Seniori? Is-sistemi etiċi tajbin kollha għandhom ħaġa komuni. Jaċċettaw punt ewlieni jaċċettaw illi l-protezzjoni tal-ħajja hija essenzjali. Jien ma nafx li hemm każ fejn hemm li huwa eċċezzjoni għal din ir-regola lanqas wieħed ma jeżisti. Is-sistemi kollha li jitilqu minn dan il-punt ta' tluq jispiċċaw fazzjonijiet barbariċi Issa, għal bosta żmien l-Unjoni Ewropea kienet qed ixxeqleb lej dan l-aġir u dan huwa ta' tħassib u għandna waqfuh minnu fih. Barra minn hekk, aħna fl-Unjoni Ewropea nibqgħu soġġetti għal violenza ideoloġika ta' monopolju, ir-riċerka biċ-ċelluli staminali hija parti minn dan kif huwa wkoll kif hija wkoll il-kwistjoni ta' l-abort. Jiena donnu l-impressjoni tiegħi hija din. Li aħna għandna qoddimna issa isu kruċata fejn kull dokument li jaddi minn dan il-Parlament Ewropew jara li l-paragrafi kollha li huma marbuta mal-abort jitneħħu jitnaħħow. Dan huwa l-emil ta' fanatiċi. Għanna fanatiċi hawnhekk f'dan il-Parlament Ewropew, nies fanatiċi li qegħdin jitkellmu b'dan il-mod. Dan li għanna dan ismiħ qatt ma jiġri daqshekk spiss, rari anzi, jiġri fl-Unjoni Ewropea u dan il-monopolju jrid jitwaqqaf, mhux bissa huwa monopolju imma għaliex il-kontenuti il kontenuti li, din li dan il-monopolju jixtieq li jiġu implementati huma marbuta biss mal-flus. Għalhekk hija monopolju ħażin. Eh, la signora Lubaceva. Grazie ħafna. Grazzi ħafna, President, kollegi, senjuri. Memx dubju illi dibattitu bħal dan illi ġi mwaqqaf mill-inizjattiva ta' ċittadini jridu nappoġġawa għanna iktar minn miljun firma. Hija ħaġa impressjonanti. Però il-Parlament Ewropew ukoll u għaparti minn inizjattiva ta' ċittadini għanna rappresentaw me ċittadini. U importanti li l-istituzzjonijiet għandhom Eh, jinkludu suġġetti bħal dawn fl-agenda tagħhom. Dan id-dibattitu huwa verament importanti mhix kwistjoni biss ta' leġislazzjoni, manki ta' etika hemm bżonn aħna nżommu ma' sustanza tad-dibattitu u s-sustanza huwa marbut ma' drittijiet fundamentali. U għal dawn ir-raġunijiet aħna rridu naħdmu propju hawnhekk fejn qed niddefendu l-embrioni umani inkunu qed niddefendu d-dinjità tal-bnedmin. Unħossu li d dinja ħaġa importanti ħafna. Emżon il-li nirrispettaw il-prinċipi tajba unek il-prinċipju tan-natura u x-xjenza li qed tagħmel progressi kbar. Bla dubju. Ir-riċerka staminali hija inkluża fil-istrateġija EU 2020. E, e li xjenzjati mill-pajjiżi tiegħi talbun prezenta l-pożizzjoni tagħhom riċerka fuq il-ċelluli e, staminali embrionali għandha titkompla u għandha tiġi permessa għaliex tista' teleb ħafna problemi umani u solvijom. Grazzi ħafna senjura Ljubċeva. Eh, il-kellim li missa jitkellem bl-Ungeriz. Grazie ħafna, President. Eh, eh, Dispieċin li għed nitkellem fuq din il-kwestjoni fi żmien ta' kampanja elettorali. Mhux solitu jkollna dan il-ħsejjes fil-sala, maħniex indorrijin. Jina nappoġġa din l inizjativa anki jekk jiena ma nappoġġax projbizzjonijiet, però nappoġġa l-protezzjoni tal-ħajja. Jien għandi erba aħwa, aħna kollha flimkien għandna 17 tifel flimkien bejnietna, jina għandi erba, jiena protestant u aħna kellna eh, kollha tfal bl-istess mod kien hemm abort wieħed fil-familja tagħna il marata hija żgħir dina kella sir għaliex il-om kienet qed tirriskja li tmut. Però nista' natikom eżempi biex nappoġġaw din il inizjativa Aħna manna qatt niprojbixu xejn kompletament. Eh, dina ġiet eh, il-vivisazzjoni ġiet eh, projbita fil-Medjuevu mill-Knisja, però l-eżami tal- eh, tal-kadavri enet eh, eh, riċerka xjentifika għasbu fil-ġenituri religjuzi illi ma jpermettux illi tfal tagħhom jihdu il-vaccinazzjoni kontro l-polju, it-laqima, u bat it-tfal jisofru bil-mart Eh, u anki kazi oħrajn fejn kienem testi xentifiċi fuq l-umani. Għadda standard darboħra jena nishtiq namel eh, kelma ta' kautela. Aħna nnejxu f'minorità, aħna nafu xi li nkunu parti minn din il-minoranza u eh, xi tfisser l-arroganza tal-maġġoranza. Nitlob titlobkom tkun ikkawti meta titkellmu fuq proibizzjoni għal daqstant għodu eh, attenti meta nitkellmu fuq l-abolizzjoni. Eh, hawnhekk e, maħniex qed nitkellmu fuq l-abolizzjoni ta' xi ħaġa ma qed nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-ħajja umana. Grazzi ħafna. Signora Zembicki. Grazzi President Il-kollima kollha Polakki li tkellmu qabel jaqblu ma' din l-inizjattiva. Però din tagħti l-impressjoni li l-Polonja hija fondamentalista biss u jiena nixtieq nagħti l-impressjoni kontrarja. Din l-idea li l-abort għandu jiġi abolit. Aħna qed nitkellmu fuq valuri umani. Però maħniex qed nitkellmu fuq il-valur tan-nisa. In-nisa għandhom id-dritt jihdu sib is-saħħa tagħhom. U ma nistawx aħna nideologizzawa meta nitkellmu fuq il-mewt tal-embrjoni hija ħaġa ridikola ħafna embrioni mutu fin-natura u jiġu eh, espulsi waqt il-mestruazzjoni b'mod naturali. Jiena eh, ma nix għalfejn nitkellmu biċellu li, li jiġu maqtula bil-prodotti eh, ta' saħħa ta' kuljum, per eżempju. Sur Cashman Grazie, President, jina tlaft nitkellem. Is-sur e Stadler għataw? E iva, għadu għaw. Għax is-sur e Stadler attribuisċa starrija Minandi, u hemm bżonn niċċara u għal illi jiena ma konx qed niprezenta il-Kumitat tal izvilup Jiena qed nirrapprezenta assolutament eh, il-pożizzjoni tal komitat fil- Eh, fil-kwistjonijiet kollha. Il-kwistjonijiet kollha li huma appoġġati anke mill-Parlament u l-opinjoni tiegħi personali fuq id-drittijiet ta' riproduzzjoni u sessuali illi eh, li ġiet approvata mill-75% u jina qed nitkellem assolutament fisem eh, din il-maġġoranza fil kumitat tal-Iżvilupp. Is-Sur Stadler ukoll qal illi jiena niddefendi id-drittijiet tan-nisa u nagħtihom iktar importanza mill-drittijiet tal-feti u aħna nistgħu nagħdu b'mod ċar u din hija pożizzjoni tiegħi u mhix il-pożizzjoni tal-Kumitat tal-Iżvilupp u jiena nixtieq ngħid mod ċar li jiena se niddifendi dejjem il-dritt ta' mara biex tażel x'tagħmel x'għandha tagħmel bġisimha jekk għandix eh, Eh, twellet jew le jiena niddefendi id-dritt tagħha li tażel u tiddeċidi. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Kaxman. Perveglio. Grazzi, President. Jiena bħala membru tal-Parlament Ewropew għandi dritt illi nitkellem u mux ta' nitkellem fuq l istqarriet mill-fatt illi membri tal-parlament eh, għandhom jappoġġaw aħna nistaw nitkellmu fisem il-parlament eh, tkun xi tkun il-twemmin tagħna. Mhux qed nitkellem fuq l-abort, dana mhux is-suġġett tagħna eh, illum. Jiena mux ta' nitkellem fuq id-dinjità tal-nies mhux imwielda laqqas dik dibattitu forsi xi darba ħa tispiċċa għax qed taqqas flimkien il-reliġjon u x-xjenza. Però m'hemmx dubju illi hawnhekk f'dan id-dibattitu aħna qegħdin nitkellmu fuq il-ħajja u d-dinjità ta' dawk li huma mwilda u għandhom bżonn protezzjoni. Ħaġa li mhix ċara għalija pereżempju, hija jekk il-leġislazzjoni fuq il-leġislazzjoni illi l-użu ta' embrioni eh, għal eh, skopiet kommerċali ma jistax jiġu permess. Inqata l-mikrofonu. Eh, Tajtu kol illi din l-esklużjoni legali ma ta' skludix inizjativi terapeutiċi jew diagnostiċi għal daqstant nistaqsi l-firmatari ek l-idea tagħhom hija illi l-Unjoni Ewropea għandha tiċħat il e, din il-finanzjament anki f'dawn il-każijek. U peress illi hemm stati membri li permettu e, riċerka, għet nitkelmu fuq kwestjoni tekniċi, għonek nishtiq nistaqsi jekk il-firmatari jaħsbu illi fost dawk il-pajizi illi projbixxu riċerka fl-istaminali għandhomx ikollhom id-dritt fil-futur jużaw it-terapiji u l medicini li ġu sviluppati mill-ċelluli staminali. U nishtiq nistaqsi anki l-kardinali u l sfid illi jaqblu ma din il-linja. Grazzi ħafna. U grazzi anki l ma kolla l-kontribuzzjoni tagħhom qabel ma nagħti il-mikrofonu lis sur Pupink li jixtieq naħseb jixtieq jirrispondi fissem l inizjativa Però qabel nagħti il-mikrofonu l-ewwel lil kommissjoni kif eh, fil-programm. U se jitkellem naħseb il direttur ġenerali Smith. Grazie ħafna, President. Anki jekk il-Komissjoni bħalissa edha hawnhekk biex tisma, uh, nixtieq l-ewwel net aħna nipublikaw talba għal proposti biex nsibu soluzzjonijiet għal mart bħal Alzheimer u Parkinson's illi affettwaw l-ħajja ta' miljoni ta' ċittadini. U f'dan il-kuntest hemm xemsjati illi jistaw waslu anki għal riċerka fuq il-ċelluli staminali, embrionali jekk aħna nifinanzjaw dan għandna ħafna salvagwardi ek dan jiġri. Aħna nsemmuha triple lock system illi apparti mill-leġislazzjoni ta' Horizon 2020. L-ewwel net, il-leġislazzjoni nazzjonali tiġi rispettata. Il-proġetti Ewropej iridu jirrispettaw il-liġijiet tal-pajjiżi fejn qed issir ir-riċerka fi klim ieħor qatt ma ssibu r-riċerka jekk fuq livell nazzjonali dan mhux permess. It-tieni net, Il-proġetti kolli kollha għandhom ikunu validati peer review u anki recenzjoni anki eh, etika u dana mamul minn regoli definiti mill-Kommissjoni u mhux minn xjenzjati. Aħna minna auditjar tal-proġett u sibna illi il-proġetti kollha jirrispettaw il-regoli li huma eh, miktubin fil-FP7 il-finanzjamenti Ewropej ma jistawx jiġu użati għal riċerka eh, li jiddistruġu l-embrioni u daw jinkludu anki eh, il-kisba eh, il tal-ċelluli staminali. Eh, kienem eh, riċerka li waslet għal rizultati fuq il eh, l-amja, fuq l-omja u fuq eh, il-mar il, il tal qalb dawn il fuq dak li għandu xjaqsam ma l-interpretazzjoni tal-kas Brusle nishti najt li l-orti korti l għalita b-moċċar illi l-iskop ta' direttiva biotek miex biex neskludu l-embrioni mir riċerka imma il-limitata għal kwistjoni tal ħruċi u le ta' privativi illi huma riżultat ta' din ir-riċerka. Grazzi, Direttur Ġenerali, ta' dawn il-kjarifiki rilevanti. Issa nagħti il-mikrofonu li sur Pupink biex eh, jikkommenta u jirrispondi għal mistoqsijiet kollha interessanti li eh, tam li saru. Grazie, Presidente. Nishtin, ringrazzja kullħat hawnhekk eh, il-daw kolla li ħadu sem fl-ewwel sessjoni tal-dibattitu tal-lum. Jiena ser ser se nitlob anki li ma li l-kelima oħrajn biex jirrispondu eh, miħaj eh, li kun jistaw jirrispondu b'mod iktar efficienti minni. Aħna sissa smajna prezentazzjoni ċara ta' situazzjoni li qegħdin fija f'dan il moment Ir-regoli legali ma jiddeterminawx l-etika tal-ebda pratika partikolari. Aħna maħniex għaw biex nitolbu l-Parlament Ewropew joħroġ b'ġustifikazzjonijiet u biex jieħu lura deċiżjonijiet li tieħdu fil-passat. Aħna qegħdin hawn għal raġuni sempliċi. Jiena smajt ħafna drabi illi e, e, kienu minn għal dal-ħodu illi il-dibattitu huwa komplikat jew ambigu. Aħna m'hemm l-ebda komplessità f'dak li qed nitolbu aħna u f'dak li qed ngħidu, laqas ambigwità Il-kwistjoni hija sempliċi. Hija kwistjoni morali u xjentifika, mhix kwistjoni legali. Aħna qegħdin ngħidu naffermaw illi mitnissil ħajja individwali tibda minn hemm. U għalhekk bħal kwalunkwe ħajja oħra għandha tiġi rispettata għanda dinjità u għanda integrità u dawn għandhom jiġu rispettati u dina miex ħaġa komplikata. U għafat xentifiku illi ma nistawx nġħdu iktar. Għawnek edin niddiskutu fuq fatt xentifiku. Il-problema hija ta' dawk illi jajdu illi embrjun jew fetu muxej, din hija l-problema, vera problema. U biex nisħa fuq dan il fat sfortunatament hemm ċertu mistiċizmu marbut mal-abort u smajnieħ illum da din hija l-kwistjoni dejjem qed ikun iktar ċar u dejjem qed jiġi misħuq illi il-ħajja tibda fit-tnissil u miex ħaġa komplikata jiena kontent li eh, kont qiegħed hawnhekk tal-għodu li smajt pożizzjoni ta' membri tal-Parlament illi isostnu eh, e, e dawn il-fatti xentifiċi, għax dan huwa fatt verament xjentifiku. Fuq l-aspett legali. Il-Komissjoni Ewropea bħala parti mit-tieni programm AFAS u llum impenjat ruħa biex ma tiffinanzjax id-distruzzjoni tal-embrioni umani il-Komissjoni Ewropea impenjat ruħa biex ma tifinanzjax il distruzzjoni tal-embrioni umani. Il-mistoqsija għamilniela il bira u il-risposta kienet waħda diretta. Għaliex? Għax il-Kommissjoni tirrispetta id-dinjità tal-embrioni umani. Dan huwa prinċipju fondamentali u jinkludi regoli etiċi. Dan huwa rispett għad dinjità umana u għal din ir-raġuni il-Kommissjoni ma taċċettax il-distruzzjoni tagħhom. U aħna kontenti li l-Kommissjoni tirrispetta dan il-prinċipju, però aħna nixtiequ illi l-Kummissjoni Ewropea tkun koerenti il-qorti tal-Ġustizzja Ewropea ħarġet bżewġ punti fondamentali. U għaveru illi ma għaleċ direttament, għax mux dan kien il-punt fondamentali tal-kas, pero tkelmet fuq żewġ punti ġenerali għamlu kontribut għal eh, dibattitu tagħna. L-ewwel net il-qorti għamlet definizzjoni tal embrion eh, uman mill tnessil U dina interpretazzjoni differenti mill-liġi Ewropea li tapplika l-leġiżlazzjoni Ewropea, il l embrion l-embrion ġi definit mod ċar. Issa għanna definizjoni xjentifika. U t-tini punt huwa illi l-orti għalet illi l-embrion uman jistħoqlu dinjità umana u dan huwa punt essenzjali. U qed jgħid ukoll li ma nistgħux nieħdu profitt mid-distruzzjoni tiegħu tal-embrjun. U rabta bal-regolament etiku propost mill-Kummissjoni huwa dan. Il-qorti tal-Lussemburgu qalet mod ċar illi jekk ir-riċerka tippreżupponi distruzzjoni ta' embrjon, dana se jaffettwa ir-riċerka kollha kemm fil-istadi kollha suċċessivi id destruzzjoni tal-embrjun fil-bidu ta' proċess ta' riċerka għandu konsekwenzi, se jkollu konsekwenzi fil-riċerka kolla kemmi, se affettwa il riċerka Assolutament għal daqstant il-kommissjoni għandha tkun koerenti, ma tistax, mhux biżejjed li tajt li huma jirrifjutaw li finanzjaw distruzzjoni tal-embrjoni, però mbagħad se nifinanzjaw is-sitwazzjoni l-istadi iktar tard. Eh, ta' riċerka. Dana huwa dak li huwa riżultat tal-sentenza. U nista' ngħid ħafna iktar fuq il-kwistjonijiet illi ġew imsemmija dal-ħodu. Fuq l-organi u fuq it-neħija tagħhom. Il-qorti fir-rapport tagħha għamlet din l-analogija u qalet mod ċar illi qed tagħmel paragun bejn l-estrazzjoni ta' ċelluli u distruzzjoni tagħhom u tal-organi f'ċerti pajjiżi tal-Balkani u qalet hija l-istess ħaġa jekk aħna nikkondannaw it tneħħija tal-organi minn nedmin, allura l-istess eh, ġudizzju morali għandu japplika wkoll lil persuni mhux mitwilda. Dan huwa dak li jgħid il kas. Issa nishtiqna ċaħġa fuq l-abort u għacħar. Illi. L-interpretazzjoni tal-umanità tagħna għandha konsekwenzi importanti għas-soċjetà. Dan il-fenomenu din il-kuxenza tal-ħajja li tibda qabel il-twelit hija dejjem qed tiżdied, però qed naraw anki interpretazzjonijiet oħrajn li qed jiżviluppaw kontemporanjament. U qed naraw dejjem iktar pajjiżi li jarfu din ir-realtà minnaħa waħda. Aħna nemnu għanna fiduċa f'din il-kuxenza li dejjem qed tiżdied. U uh, maċari l-argumenti illi eh, huma kontra huma dejjem inqas dejjem inqas b'saħħithom u bażati fuq eh, egoizmu u interessi finanzjari. Jiena nemmen illi biżmien aħna se nagħmlu progress fuq il kummenti li saru fuq reliġjon, per eżempju. Il-persuni reliġjużi spiss għandhom eh, jinkwetaw fuq il-bnedmin u din hija l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja tagħhom. U dan huwa imħabba f'din il-kwistjoni li huma jaħsbu mhux biss fihom infushom u li dana jfisser li għandhom opinjoni differenti u dina hija opinjoni illi eh, kella impatt fuq l-atteġġamenti għal-jasar fil-passat. U l-lum għet jaffetwa anki lil bnedmin mux minn wilda. U issa senat il-mikrofonu li persuni oħra tal-komitat illi jistaw jitkelmu fuq argumenti oħra. Eh, se jitkelmu il-professur. Muchas gracias. Muchas gracias um, por sus palabras. Much Grazzi, tassew. Grazzi tal-kontribut ta'kom. Ta id-dispeċina li mhux ser konna, il-ħin li nestendu din il-panel iktar. Is-Sir Popping tkellem għal dawn l-axar minuti jiena tajtu kwarta zejda fil-bidu tajt ħafna ħin il-kellima u t-tieni sessjoni importanti u koll jina ser nala din il-sessjoni tkun tista titkellem waqt it-tieni waħda u naddi il-kelma issa l-Sinjura Castex għattini round. Euh, je vous demande de reprendre vos places pour que nous puissions commencer ce de... Nitlobkom terġaw l-ura għal-post ta' kom tpoġġu bil-qeda sabiex inkomplu bil-ħidma tagħna. Jekk tixtiequ tkomplu tiddiskutu bejnietkom jekk joġobkom uħarġu barra mill-kamra, jekk le nitlobkom terġaw tieħdu postkom tpoġġu bil-qeda.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 Jina xtaqt inwieġeb l-sur Golding. Jina kont qed nesprimi ruħi fissem il-kumitat biex eh, nispiega il-pozizjoni tal-kumitat tal-affarijiet legali u jina semmejtu koll l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali fil-rigward tal-bazi legali. Issa, nejt li dawn ma kienux opinjoni personali tiegħi. Issa, pero ser nitkellem fuq l-opinjoni personali tiegħi mela għal net nixtieq nirringrazzjakom immens tal-li intom prezentajtu din l-inizjattiva. Jina ħassejt nisni mort lura fi żmien 30 sena ilu. 1975 kellna dan id-dibattitu fi Franza meta ivvotajna fuq il-liġi dwar l-abort. Simon Vaj jippreżenta din il-liġi ma kienieċ mill grupp politiku tiegħi dan asma naħseb li kienet minn takom, pero hija femet il-kunċett, anzi kienet tifhem kunċett tad-dinjità tal-niedem u r-rispett għad-dinjità għal-ħajja tal-bniedem fil-fatija kienet ludija li għexet eh, fi żmien f'kamp tal-konċentrament. Hawnhekk nala il-kommenti personali tiegħi dan huwa dibattitu emozjonali għaw ħafna dibattitu u din mhix xi ħaġa li naraw ħafna f'dan il-parlament. Ma nqoddux inċabċpu, jom kellha nibbujaw meta xi ħadd jitkellem is-soltu. Allura nitlobkom forsi ma tesprimux ruħkom b'mod daqshekk entużjast. Issa ngħaddi il-kelma l-ewwel. Kelliema tagħna Sinjura Kubi. Ser introduċi il-tini din it-tini parti għanna zewċ minuti għal kol kellim u jekk irridu nżommu il-ħin u ikonna dibattit organizzat allura nżommu miegħu. Non va pas 4, 10. 10. 10. 10. 10 minuti għal l ewel kellima. Lodwa tajba, komissari, sinjuri, grazzi, grazzi tal-li għedin tisimgħu tini parti tal prezentazzjoni Il-għan tal prezentazzjoni hija dwar l-għajnuna tal-iżvilupp u l-abort, iva, imma mhux dwar li l-Unjoni Ewropea tista' tiġġustifika l-abort ċertu tip ta' programmi imma li turi li mem lebda obbligu li jsir dan. Id-diskussjoni li aħna nixtiequ nisimgħu huwa dwar jekk l-Unjoni Ewropea tixtieq tejjeb l-għajnuna tal-iżvilupp billi teskludi l-abort mill-finanzjar u tolli l-istandards etiċi allura tal-Unjoni Ewropea. Nibda billi nindirizza x'forsi affarijiet li l-inizjattiva ma toħroġ forsi sewwa rigward pereżempju l-għanijiet ta' din l-inizjattiva fid-dibattitu pubbliku. Rigward lejnuna tal-iżvilupp nibda billi ngħid dak illi din inizjattiva ma sejjaħx għalih. Mela, din inizjattiva ma sejjaħx għal proibizzjoni fuq l-abort ma tixtiex t-intervjeni, din l-inizjattiva ma tixtiex t-intervjeni ma leġislazzjoni nazzjonali dwar l-abort l-abort u lanqas ma sejjaħ għal tnaqqis ta' fil-lajnuna ta' żvilupp, speċjalment fir-rigward tas-saħħa tan-nisa. Imma dak li tixtieq tikseb din l-inizjattiva u sejjaħ għalih huwa li kun hemm politiki tal-għajnuna tal-iżvilupp li jirrispettaw id-dinjeta ta' kull bniedem u dan jinkludi n nisa u anka il tfal li għadhom ma twildux. Sejjaħ għal għajnuna illi ittejjeb l-infrastruttura medika, speċjalment fil-qasam tas saħħa riproduttiva u tal-kura riproduttiva. Issejjaħ għal saħħa sesswali u riproduttiva illi tejn nisa u l-irġil li jgħixu ħajjiet sesswali eh, tajbin u illi jirċivu l-kura medika li kollhom bżonn anka fil-rigward tat-tfal. Issejjaħ ukoll biex eh, l-abort ma jibqax jitqis bħala servizz tas saħħa sesswali u riproduttiva. Issa ejja nħarsu iktar mill-qrib lejn il-qafas legali. Regolament 1567-2005 jgħid li mandu jingħata l-ebda appoġġ taħdan ir-regolament għal inċentivi illi jinkoraġġixxu l-abort. U meta jkun hemm miżuri ta' kooperazzjoni, id-deċiżjonijiet li jiġu adottati fil-konferenza, konferenza ta' Kajr, fuq il-popolazzjoni u l-iżvilupp, l-abort mandu qatt il-fatt li l-abort mandu qatt jiġi eh, promovit bħala metodu tal-pjanar għal-familja, dan irid ikun osservat. Regolament 1905/2006 il-definizzjoni trid taqa' taħt definizzjoni ta' din l-istess konferenza. Mistoqsija mnaħa tal-Kommissjoni, mistoqsija he 0729-03 l-Unjoni Ewropea qatt ma' adottat definizzjoni alternativa ta' saħħa reproduttiva għal dik li hemm fil-programm tal-azzjoni tal-ICPT tal-Konferenza Internazzjonali li ma tagħmilx referenza għal abortu u hawnhekk kont kwota. Issa, Apparti il fat li l-Kommissjoni konfermat illi dan il-programm ta' azzjoni ma jagħmilx referenza għall-abort, nixtieq nikkjarifika xi punti rigward l-ICPD u l-finanzjar tal nuna tal-Iżvilupp. Mela l-ewwel net dan il-programm ta' azzjoni mhuwiex eh, vinkolanti legalment. U ma rridux niddiskutu hawnhekk il-kwistjoni dwar jekk l-ICBT tippermettix l-Unjoni Ewropea li tiffinanzja abort fejn dan ikun legali, ri mhux qed nitkellmu lanqas dwar jekk l-ICBD jipprojbixxix l-abort imma illi ma jobbligax il-Kommissjoni biex tiffinanzja l-abort. L-ewwel nett din mish ħaġa li tidher fid-dikjarazzjoni tal-ICPD U it-tieni net anke jekk kien hemm dikjerazzjoni ta' dan it-tip ma tkunx vinkolanti legalment. Ġifieri, l-konklużjoni hija illi għal dak li qed niddiskutu illum l-ICPD hija irrelevanti. L-Unjoni Ewropea tiffinanzja proġetti illi fil-fatt jinkludu l-abort. Kemm fejn dan ikun legali u anke f'ċertu każi fejn ikun illegali, b'din xi ħaġa li ħanispjega dal-waqt. Jina sej nispjega żewġ programmi ser nsemmi żewġ programmi li jirċivu finanzi l-IPPF, il-Federazzjoni Internazzjonali għal Planned Parenthood u l-MSI. Dawn huma żewġ eżempji fost oħrajn u juru sewa il-punt li nishtiqu nqajmu illum hawnhekk dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet irċivew ħafna finanzi mill-budgets tal-għajnuna tal-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea. Il-finanzi tal-IPPF juru illi 144 miljon dollaru inna sawil din il-kumpanija. L-MSI minna l-oħra l-2011 u l-2012 u għonek il-sorsi ġejjin minnaħa tal-gvern u ġifiri ħafna mill-flus li tenata din l-organizzazzjoni tiġi jiġu mill-Unjoni Ewropea. Huma jgħidu dawn l-organizzazzjonijiet illi jaħdmu biex jappoġġaw is-saħħa sesswali u riproduttiva imma tnejn li huma jinkludu b'mod espliċitu mhux biss dispoz mhux biss loti anzi l-possibilità tal-abort imma wkoll jippromovuha. Nikwota li mill-sit elettroniċi tagħhom dan is-servizzi tagħhom jinkludu aċċess ikbar għall-abort jipprovdu taħriġ fil kuntest ta' l-abort kliniku. L-istrateġija tal-IPPF tinkludi taħriġ għal-uffiċjali fil-medicina biex tipprovdi Manuel Vecchio abort Il-numru ta' aborti zidu 31% fil 2013 u 12. La, dawn iż-żewġ organizzazzjoni ma mxewx mal-istandards la Ewropej u lanqas internazzjonali meta huma formulaw id-definizzjoni eh, tas-saħħa sesswali u produttiva tagħhom. ċertu fondi li jingħatu lill MSI kien hemm almenu 12.5 miljun mill-Unjoni Ewropea bejn l-2005 u l-2000. 10 ma lebda indikazzjoni li dawn naqsu dawn huma fondi għal proġetti ġodda u mhux dawk li għadhom għaddejjin. Aħna kalkolajna dan kollu għabbażi ta' rapporti ta' proġetti, rapporti annwali illi l-MSI ippreżentat lill-Kummissjoni. Kommissjoni jider illi finanzjat programmi oħrajn tal-MSI imma ma ridiċ tiżvela informazzjoni fuqhom dawn il-programmi u bħala ġustifika tal-li ma żvelax din l-informazzjoni qalet li minħabba l-interess kummerċjali ta' kumpanija. MSI miex eh, kumpanija kommerċjali fil-fat karità reġistrata fil-Renju Unit għall-Ingilterra u Wales u għandha tħul ta' madwar 130 miljon sterlina fis-sena. fil dikirat fil-rapporti finanzjali, tajt illi tirġivi madwar 18 il-miljon euro, irċivit anzi 18 miljon euro mill-2005 sal-2009 iktar minn mid-doppju tar rapport li aħna tawna il-Kummissjoni. Also received considerable l-IPPF ukoll irċieva fondi konsiderevoli, pero impossibbli illi kom ċifra eżatta għaliex il-Kommissjoni tatna biss erba rapporti finanzjari. Natikom xi eżempji fost oħrajn, eżempji ta' proġetti fost oħrajn. Nibda bil-proġetti illi saru minnħat tal-MSI. Il-proġett ta' Kambodja beda fl-2006. MSI tfaħar li l-annifisa għaliex fil-Kambodja wetqet iktar minn 6000 abort, mbagħad il-proġett ta' Bangladesh beda fl-2005 nata 743 euro mnaħa tal-Kommissjoni u din wetqet dak li jgħidu l-menstrual regulation għal iktar minn 12,000 pazjenta. Memx definizzjoni ta' menstrual regulation fil-rapporti fil tal-kompanija. Tilet proġett Papa New Guinea fl-2000 beda fl-2005 inata 730 elf euro minnaħat tal-Kommissjoni li rappresenta 85% tal-ispejjeż tal-proġett. Hawnhekk l-abort huwa legali biss biex matmu meta f'każi fejn tkun ħatmut il-mara. L-MSI tħarreġ ukoll individwi fil-rigward ta' tekniċi permezz ta' teknika tal-manual vacuum aspiration. Proġetti minnaħa tal-IPPF, proġett fil-Bolivja, Guatemala u Peru għonek għaw liġijiet tal-abort stretti Waqt dan il-proġett li beda fl-2005 l-Unjoni Ewropea tat iktar mill 100.7 miljon euro kien kienem inataw iktar minn 1000 unità ta' kontraċezzjoni tal-emerġenza. U ma kienx hemm different, ma kienx ma hemmx definizzjoni fil-fatt ta' dawn l-unitajiet x'inhuma, imma jekk inti ikollok ftit idea fuq il-qasam, taf illi dan eh, jista' jkun illi jinkludi pejmli bħal proġestin fost oħrajn. Jina taw biex titwaqqaf it-tqala. Il-proġett tal-Bangladesh li beda fl-2005 tal-APPF 100.4 miljon euro bħala finanzi minnaħa tal-Kommissjoni l-APPF il-rapporta illi ta' is-servizzi ta' Meds Regulation u koll għal iktar minn 12.000 pazjenta li marru fil-clinics differenti biex jitolbu lajnuna. din il-teknika Men's Regulation hija użata u finanzjata mill-Unjoni Ewropea f'pajjiżi fejn l-abort huwa illegali u nkella restritt. Dan huwa approċċ għal ta' żvilupp li aħna lina huwa kontroversjali immens għandna dubi kbar dwaru u ma jirriflettix rispett la dinjità tal-mara u lanqas tfal li ma għadhom ma twildux. Nispjega bħalma wet illi nifmu eżattament ġiġifiri xinija teknika menstrual regulation. Fil-bidu, din kienet xi ħaġa li ma kienieċ ċara, pero kienem evalwazzjoni ukoll li saru minnaħa tal-IPPF u l-MSI. Dan huwa proċess li jiżvojta l-utru utru illi diġa probabli ikunem eh, embryon fih permezz tat-teknika tal-manual vacuum aspirator. il differenza minn abort fejn hemm operazzjoni hija għaliex ma jkunx għadu sar test ta' tqala, jiġifieri dan ma jfsirx li ma kienx hemm tqala verament, imma li di tqala ma tkunx verifikata. Normalment din tiġi fit-tmima meta jkun hemm tabib jew inkella uffiċjali ieħor tal-mediċina. tal medicina tal la kannola flowtru u jiġbdu bil awwa Fil-fatt tant hija ġibda qawwija illi normalment tiżvajta l-utru minn dak kollu li fih, inkludi l-plaċenta, l-embryon, kollox. Fil-bidu ta' tqala il-feto jinqalab kollox kun għadu dajjef bizzejiet biex jinqata. Nejdu ġifiri sal-ewel għaxar ġimat ta' tqala. Il-proċess minkejja l-fat li il-fetu lanqas narfuħ f'dan iż-żmien jista' anka l-proċess jista' jkollu effett fuq kif jider. F'pajjiżi bħal Bangladesh fejn il-kodiċi penali għanda bżon evidenza fizika għawnek dak li kun jista jevita il-liġi għalix ma jkun xem provi. Dan huwa l-istess proċess bħal l-abort, huwa abort, imma Hawnhekk ikun mara involuta illi tissuspetta imma mhix ċerta li forsi jgħat tqila. L-Istitut Guttmacher jgħid li din il-proċedura probabbli ssir fiktar minn 50% ta' l-abort tal-proċeduri ta' abort illi jsiru. Un minut. According to MSI's own website, MSI performs more than 50,000 menstrual regulations. L-MSI twetta iktar minn 50,000 minn daw il-proċeduri fis-sena. U ħafna minn daw, skont il-studji tagħna, saru finanzi minn ħadd tal-Kommissjoni dan l-istitut. maħer jinkludi dawn il-proċeduri ma l-abort kif nafuħ tradizzjonali. Ħafna drabi dan ikun infaħħar utli biex idur mal-liġi. Ma jqodux jistħu jgħidu dan affarijiet anki għall-MVA, il-Menium Vacuum Aspirator, li jużaw l-MSI. L-ewwel direttur mediku tal-IPFF faħħar li menstrual regulation u għawnet nikwota jgħajt li memx evidenza ta' tqala jekk it-tessut nneħħa minn l-outru ma jkunx hemm eżaminazzjoni mikroskopika tiegħu. Dan huwa punt kruċjali fejn il pajiz f'dawk il-pajjiżi fejn l-abort huwa illegali. Konklużjoni. Il-mistoqsija u l-nija hawnhekk illum mhix jekk l-Unjoni Ewropea ix primarja u din kwistjoni interessanti xorta waħda jekk fil-passat finanzja ċabort legalment jew illegalment, imma qatt ma smajna risposta ċara, aħna tinħarsu lejn il-futur issa u mhux lejn il-passat. il passat Jekk il-Kummissjoni trid kompli tiffinanzja l-abort, tittajt dan bla tlaqliq. Illum il-Kummissarju Pibalgs inti għandek l-opportunità li tagħmel stqarrija ċara u onesta. Kwistjoni li tajt iva jew le. Jekk il-Kummissjoni sib li il-fondi għall-għajnuna l-iżvilupp għandhom jikorrispondu għal standards etiċi ola iwieġbu iktar ħtiġijiet tan-nisa u jirrispettaw il-dinjità ta' kull bniedem mod indaqs, jekk il-Kummissjoni tħoss li lajnuna l-iżvilupp għal daqstant m'għandix tiffinanzja l-abort, allura il-kellim, allura mikrofonu jinqata' l-kellim. Ok, my last sentence. L-aħħar sentenza tiegħi tajt il-kellima jekk tħoss tħossu li dan valla pena li tqisuh illum allura mhux diffiċli li tirasqu proposta leġislattiva għal dan il-għan skont il-proposta fil-linji tal-proposta li aħna batna. Grazzi. Merci. Euh, je vais donner la parole à Michael Kalschwan pour la Commission au développement. Issa fissam il-Komitat tal-Izvilup, Sur Cashman. Qabel ma tibda l-ħin tiegħi nixtieq nagħmel punt ta' proċedura. Jiena nemmen li f'dan il-Parlament mhux xieraq li tirrappreżenta jew tirrappreżenta ħażin organizzazzjonijiet li mhux qegħdin jiġu notifikati minn qabel ta' dan u l biss ġew mistiedna biex irresqu il-ħsib tagħhom u għalhekk nittama fil-futur li kwalinkwa tip ta' smieħ fejn ikun hemm organizzazzjonijiet irrappreżentati minn organizzazzjonijiet oħrajn mingħajr il-konsens tagħhom dawn l-organizzazzjonijiet għandhom jiġu mistiedna biex jitkellmu u jiddefendu x-xogħol li wetqu. Dik hija natura ta' demokrazija, mhux titkellem fisem ħaddieħor imma li titkellem fismek u l-opinjoni tiegħek. Madam Chairman, I will now speak and I notice the luxury of time that you've afforded others and I hope you will afford some of us. To... Issa, nittama li jibda l-arloċ minn issa, President. Fuq lajnuna l-izvilup, il-politika tal-izvilup eh, enet l-nisa, wahda mill-ikbar kisbiet fil unjoni Ewropea. Il-Kumitat tal izvilup jemmen fil-maġġoranza tiegħu li drittijiet tas-saħħa sesswali u riproduttiva ma' drittijiet tas-saħħa. Din l-inizjattiva lek ma taqbilx mal-politika tal-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea li ila fis li ġiet definita flimkien mal-Parlament Ewropew. Parlament elett direttament. Anke l-approċ għal pjanar familjari u drittijiet tas saħħa riproduttiva waslu biex il-Parlament ħaddan u jħares dawn l-affarijiet biex innaqsu l-imwiet fost l-ommijiet L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea formaw impenni internazzjonali per pereżempju dak tal-2010 l-pjan ta' Segretarju Ġenerali ta' Ġus Uda fuq is-saħħa ta' trabi u n-nisa kull mara kull wilt. Anki fl-2010 tal-ġew 8 l penji ta' Muskaka għal fondi tal-trabi u għat-tfal anke l-konsens internazzjonali għal żvilupp internazzjonali imdaħħal fid dikarazzjoni tal-millenju u l-għandijiet ta' żvilupp tal-millenju, l-MDGs, li wieħed mill-għandijiet tiegħu huwa dedikat esklusivament għas saħħa tal-ommijiet u l-konferenza internazzjonali fuq l-iżvilupp u l-popolazzjoni li jistqar fiċ-ċar li fejn l-abort huwa legali għandu jkun sigur. L-Unjoni Ewropea għal daqstant impenjat ruħa li tappoġġa l-aċċess għall-abort legali fejn huwa legali u l-Parlament Ewropew u l-pożizzjoni maġġoritarja tiegħu jappoġġa dan ukoll. Bosta drabi il-Parlament qal li għandna nżommu fil-prioritajiet ta' żvilupp tagħna t tnaħħija ta' kull xkiel għall-aċċess ta' drittijiet u servizzi ta' saħħa ta' reproduttivu sesswali affidabli siguri u trasparenti, anki dawk ta' qabel it-twelid, pal pjanar tal-familja, kontraċettivi, abort sigur u tajja pas saħħa mux kasbar is saħħa u anke aborti involontari eccetera. Dawn l-affarijiet għandhom jimtneħħu anke għal violenza sessuali, kontraċettivi, aborti illegali, eccetera, u anki niprofdu fornimenti ta' medvenzjoni tal-HIV, kura tas saħħa, trattament tas saħħa mingħajr diskriminazzjoni. Il-kooperazzjoni, l-istrument ta' kooperazzjoni ta' svilupp, id-DCI, huwa kif approvat mill-Unjoni Ewropea u minn dal-Parlament jinkludu koll MDGs anke għas-saħħa riproduttiva u sesswali u drittijiet riproduttiva u sesswali kif hemm fl-aġenda tal-Konferenza Internazzjonali fuq il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp. Jekk il-120 miljun dollaru Amerikan tal-fondi tal-Unjoni Ewropea l-Iżvilupp jintneħħu għas-saħħa ikollu effetti devastanti fuq servizzi bħal pereżempju dawk ta' pjanar tal-familja u l-kura qabel il-twelid. Kważi 800 mara emutu kuljum madwar id-dinja matul it-qala jew it welit Il-koll rridu naraw li dan in-numru jonqos. U kemm jista' jkun ma jkunx hemm daqshekk abort, iżda ma nistgħux ninjuraw id-drittijiet tan-nisa. Reġimi restrittivi ta' abort ma jnaqsux ir-rata tal-abort. Fl-2008 ir rata ta' abort kienet ta' 29 għal kull 1000 mara li tista' twellet fl-Afrika u 22 għal kull 1000 fl-Amerika Latina reġuni li fihom l-abort huwa illegali u taħt l-iktar ċirkostanzi fil-maġġoranza tal-pajjiżi r-rata kienet 12 kull elf fl-Ewropa tal-Ponent fejn l-abort huwa ġeneralment permess fuq bażi legali, fejn in-nisa ma jkollhomx aċċess, fejn in-nisa ma jkollhomx aċċess nerġentenni għal dawn is-servizzi ta' abort jivvjaġġaw postijiet oħrajn fejn hemm dan disibli jew inkella jagħmlu abort li mhux sigur. Iktar minn 20 miljun mara maġġoranza tagħhom il-kbira minn pajjiżi foqra jużaw abort insigur kull sena. Is-soltu jkun jinvolvi psaten, eh, wires, wire hangers, jew inkella affarijiet li jagħmlu traumi fiżiċi u wastmat 47,000 mara imutu f'dan il-proċess ta' abort illegali. U ikollhom bżonn attenzjoni medika l-oħrajn li ma jmutux. U għalek hemm bżonn ikun hemm ħarsin ta' dritti tal-bniedem ta' nisa speċjalment mingħajr diskriminazzjoni u mingħajr it-twemmin ta' oħrajn ikunu imposti fuqhom. L-edukazzjoni, it-tarif, l-aċċess għas servizzi jippermettu u iħadnu dawn id-drittijiet. U r-riżultati, aziz, aziz kollegi, huwa li konna komunità iktar aħjar, iktar produttiva u iktar ħajjiet salvati. Grazzi. Merci Michael Cashman. Allo. Grazzi Michael Cashman. Tajte President, issa l-parti li mista debattitu tagħna ser ikunu l-kummenti u mistoqsijiet mill-membri tal-Parlament Ewropew. Għandi żewġ kellima fuq l lista tal-kellima bħalissa. Nibdew bis-Sur Ximanski unbat is-sur Luvetko unbat mbagħad nieħu l-kallima l-oħra, l-ewwel is-sur Ximanski. Grazzi, Signora President. Mhux sigriet li l-NGOs edin uwet u xol tal iżvilupp kif ukoll huma kburin tal-fatt illi l-aborti iseħħu f'pajjiżi terzi jipromovu din l-idea jisom danna fuq minn bosta rapporters differenti. L-organizzazzjonijiet konċernati jirċivu miljoni ta' euro mill-budget Ewropew. Issa l-mistoqsija hija din. Għala l-Kummissjoni Ewropea tilaba ta' berruħa li dan l-affarijiet qegħdin jiġru. Iċ-ċittadini u l-flus li jħallsu ċittadini Ewropej qed jintefqu b'tali mod li mhux konformi mal-liġijiet Ewropej u internazzjonali għalfej l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea b'mod partikolari qed tala għajn qudiem dawn l-affarijiet. Is-Sur Cashman għandu raġun meta jgħid illi f'ċertu pajjiżi l-aborti iseħħu f'pajjiżi fejn l-abort huwa illegali, imma dan ifisser illi l-Kummissjoni Ewropea għandha tkun involuta f'programmi fejn f'pajjiżi fejn l-abort huwa illegali. Jekk inħarsu lejn pajjiżi bħal Peru, Gwatemala u pajjiżi oħrajn, naraw li nistgħu naħdmu biex nipperswadu n-nies biex iġibu ruhom mod differenti. Iżda jekk mhumiex lesti jibdlu l-imġiba tagħhom, aħna min-naħa tagħna ma nistgħu nagħmlu xejn. Għajr li nippruvaw, f'ċertu pajjiżi l-aċċess għall-abort jiddefinixxi kemm huma liberi n nies Aħna ma nistgħux nagħtu pariri tajbin joħzina l-nies, aħna mhux suppost qed nagħmlu hekk, aħna għandna noqogħdu lura minn dawn it-tipju ta' pajjiżi, aħna neħtieġu naġixxu bħala istituzzjoni. Intom qed tajdu verament illi il-Parlament Ewropew mandu xoqot b'sebajnejn għal mod kif jintefqu l-flejjes pajjiżi terzi xi kultant fazzjonijiet li mhumiex legali huma kriminali Grazzi sur levut kol, zoċ minuti, zomma l-ħin jek joġbok. Grazzi, bajt mill-qut mill-differenza tal-lingwaċ li ntużaw nek. Għalix dak li ntqalu huwa xi ħaġa li nista' niddeskrivi bħala prassi orribli li sseħħ. Il-banda l-oħra din il-politika li qed tirreferi għalija għal din it-tip ta' prassi sejħet bħala waħda mill-ikbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea Issa jekk jien jekk din hija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea għandha tkun gburija gburija bija, nipreferi ma nkunx nieħu sehem fiha din. Dan il-proċess kif qed iseħħ fil-Kummissjoni Ewropea nistaqsi u f'istituzzjonijiet oħrajn? Intom tafu li dak li qed tagħmlu jikkontradiċi r-regoli u l-prinċipji stess li intom stess stabilejtu? Dan kif tagħmluh? Tajdu purtani? nista' nagħmel ir-rejt jew tippretendu li ma tafux xajdu r-regoli jew temnu illi tkomplu b'dan l-ispirtu ta' kruċċata qed tagħmlu servizz tajjeb għall-umanità? Dan verament xukkanti verament jixxukjani li li nisma li intom li tant għandkom klim sabiħ fħalkom għawnek tkasbru l-istess regoli li intom stess wettu stipolajtu li ħazzomu maħħom. Għalek jina naprezza ferm li issa għanna din l-opportunità biex nitkelmu liberament għalix kifet Aktar qabel, dan rarament jiġri fil-Parlament Ewropew, għaliex il-Parlament Ewropew ittieħed minn monopoli li verament permettow dan il-prassi, anse, huma verament gburin terġa ta' dan. Grazzi. Monsieur Cassini a la parole et ensuite Madame Zaborski. Il-President. Sur Casini, jek joġbok. Nixtieq nitkellem fuq is-sugu ta' dan id-dibattitu għalhekk ħanżon fil-qosor. U nressaq mistoqsija waħda biss. Il-Parlament Ewropew, l-istituzzjonijiet Ewropej irridu iwieġbu għal din il-mistoqsija jekk il-tnissil u x'bniedem jew le? Dan huwa l-punt. Merci, Monsieur Cassini, pour... Grazzi, Sur Casini, tal-li zammejt mal-ħin. Is-Sinjura Zaborska issa emis. Grazzi, Sinjura President. Dak li qed huwa isem ir-raġel tiegħi fil-fatt, ma ma ġara xejn. Issa, żewġ mistoqsijiet u kumment qasir. Dan l-aħħar bat mistoqsija lill-Kummissjoni Ewropea iżda ma rċevejx tweġibat u għalhekk ħanerġa' nressaq l-istess mistoqsija. Il-Kummissjoni Ewropea tiffinanzja għaqdiet li jipritku dwar l-abort direttament jew isuħ bħala xaġa li għandu jisir direttament kif hemm fir-rapport tal-European Dignity Voice għaliex dawn li jipritkaw favur l-abort bħala parti mill-bażi ekonomika tagħhom jiftaħru fil-pubbliku dwar l-appoġġ li finanzjari jirċivu mill-Unjoni Ewropea, mill-Kummissjoni Ewropea ma' partikolari. Kummissarju, inti qed li weġibt numru ta' mistoqsijiet parlamentari li l-abort mhux kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Iżda intom promovejtu bħala parti mir relazzjonijiet esterni affarijiet pal abort Iffinanzjajtu il-prassi tal-abort bħala parti mill-obbligi u impenji internazzjonali. Allura m'għandux ikun hemm approċċ globali biex ikun hemm liġi komunitarja osservata kemm fih dan l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-politiki esterni tal-Unjoni Ewropea. U fl-aħħar fadal li ftit ħin li tippermettili l-inizjattiva ta' ċittadini ta' sekwit tiġi mpinġija bħala inizjattiva kattolika. Iżda jiena nixtieq nisħaq illi il-Kristjani mhumiex ċittadini ta' tieni klassi fl-Unjoni Ewropea, il-Kristjani huma ċittadini daqs kwalinkwa ċittadini ieħor fl-Unjoni Ewropea u bħal kwalinkwa ċittadin irridu jimpenjaw ruhom għal ġid komuni fl-Istati membri u fl-Unjoni Ewropea. Il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tħares espressivament kontra kwalinkwa tip ta' diskriminazzjoni għabbażi ta' reliġjon. U jiena jiddispjaċini ferm li sinjura ċek mhux qiegħda preżenti biex tisma' dak li għandi xinejt, għaliex i qalet li din hija inizjattiva ta' Kristjani ta' belħaq anke ta' Kattoliċi li qed irresqu din il-proposta leġislattiva din l-inizjattiva lill-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi, nad il-mikrofonu issa lis-Sinjura Gomes. Umbat, nerġaw lura s-sur Komari fisem il-Komissjoni Ewropea. Nkomplu dak li qalet kollega Zaborska. Inti kif tiddefinixxi li mija l-organizzazzjoni li ġiet direttament jew indirettament involuta fil-promozzjoni tal-abort. Xi tfisser b'dan? Inti permezz ta' din il-proposta tixtieq ixxekkel il-fondi, tevita li jkun hemm fondi għal saħħa tal-ommijiet jew ta' trabi anki servizzi tal-pjanar tal-familja per eżempju tarif pal dan għaliex din il-proposta fil-fatt hekk qed tagħmel hija simili ħafna għal politika tal-belt ta' Messiku li ġiet ratifikata mill-amministrazzjoni Repubblikana tal-Istati Uniti, il-President George W. Bush. U intom stabilejtu x'kienu l fatta ta' din il-politika fid-dinja li qed izviluppa, inkluż il-twaqqif tal-servizzi ta' pjanar tal-familja, kif ukoll iż-żieda tar-rata ta' abort fl-Afrika subsaharjana għaliex din hija l-konsegwenza li qed nitkellmu fuqha. U għalhekk nistaqsi mistoqsija tiegħi ta' qabel li ma ġiex imwieġba, x'inhu l-konnessjonijiet ta' Fondazzjoni Vita Nuova ma' Ċentru Ewropew għal-Liġi u l-Ġustizzja li huma marbutin mal-fundamentalizmu vanġelista ta' Reverendu Pat Robinson. Grazzi. Je, je vous prie de ne pas huer. Il-President, eh, jekk joġobkom, toqdux tibbujaw jew tifirħu wisq b'entużjażmu għall kellima kemm jekk taqblu kemm jekk ma taqblux, tajda President. Skużawni, issa issur Kornaro. Skużani, ma stajx nipronunzja ismek sew, anzi, point of order minn Sur Kazini jek joġbok. Le, jimma ma tantx tkellimt qabel imma nixtieq wieġeb għal dan it-ħassib ta' Sinjora Gomes, il-Fondazzjoni Vita Nuova marċevix laqqas euro minnħat, mandax taqsam xejn mal-Amerikani, irċevit il-flus biss ma' il volontira Grazzi, sul Cornaro, nandilek il-mikrofonu. Għatta rappresenta il direttore Ġenerali tal-Kompetizzjoni fil-Kommissjoni. Grazzi ħafna, President. Wa onur, għawnek nkun preżenti fisem id-DG Zvilupp u għet nixed għal dan id debattitu fuq din l-inizjattiva u grazzi tal-li tajtni l-opportunità li ngħid kemtejn biex niċċara fejn aħna nħossu li huwa l-kuntest ta' din l-inizjattiva. L-ewwel nett nixtieq eh, Nirringrazzja li Sinjura Kuri għall introduzzjoni tal-prezentazzjoni tagħha anke fuq il-kuntest anki il-membru parlamentari Ewropew Cashman fakkar dan il-punt fejn aħna resqu il-politika tal-iżvilupp tagħna. B'dan nixtieq inserraħ moħħ ukoll dawk li għamlu kummenti fuq kif natu rendi ta' għamilna. U minnaħati għaj nista nserraħ ras il-Parlament Ewropew illi kwalinkwa attivitajiet li jirċivu fondi Ewropej jaqgħu Feħdan dan il-qafas ta' politika. Issa, nitkellem dwar żewġ jew tliet sfumaturi li semmaw uħud hawnhekk f'din il-kamra biex niftehmu sew. Waħda, irridu nagħmlu distinzjoni membru onorevoli hawnhekk bejn l-attivitajiet espliċitament finanzjati minn ħatana u li aħna l-kummissarji għandna nagħtu rendikont ta' għamilna li jom u t-tip ta' lingwaġġ li tista' ssib fuq sit elettroniku tal-internet jew fuq sit korporattiv ta' NGO li kieku kellna waqfu l-finanzjamenti għal kulinkwa attivitajiet minħabba li fuq l-NGO fuq is-siti tal-internet tal-NGOs qegħdin eh, jiddubitaw mill-linji ta' politika tal-Unjoni Ewropea ma tantx ikonna ma' min naħdmu. U għalhekk irridu niksbu dan il-bilanċ u ngħidu l-affarijiet kif huma. Għalhekk aħna qed nimmiraw u nifukaw ħafna fuq l-attivitajiet tagħna. Semmejtu wkoll id-daqs tal-fondi u hawn nista' nikkonferma minn ġdid li żewġ organizzazzjonijiet li semmow hawnhekk illum bħala isum xi prassi dubjuża jirrappreżentaw jekk inħares lejn fondi tal-Unjoni Ewropea ta' 0.5% tal-massa ta' fondi għandhom programmi tajbin ħafna u intom dejtu wkoll għal programmi li huma allegatament qed naqsu il-rata ta' mortalità tal-trabi u tal-ommijiet. Iva, naħseb li nistgħu nkunu gburin li aħna nappoġġaw l-MDG 5, gburin ħafna illi aħna qegħdin fuq qudiemnet biex innaqsu l-mortalità ta' tfal minn 10% naqsu għal 5% immiva jiena gburi wkoll għal dawk li qegħdin isemmu l-fatt li għandna nkomplu nagħmlu dan l-affarijiet biex l-MDG 5 ikompli jwassal ar-rata iktar baxxa biex bekk dan naħquh u niksbuh xi stadju ieħor. It-tielet aspett jorbot mal-kwistjonijiet dwar it-trasparenza anki l-fatt li dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet mhux qegħdin hawn biex jispjegaw għal xiex qed jaħdmu. Imma l-mistoqsija dwar tarif fuq l-MSI, Mary Stopes International. Aħna mhux ma tajniex din informazzjoni ma smajna, imma iva ma samniex id-dettalji kollha tad dokumentazzjoni kollha marbuta mal-proposti għax qatt ma nagħmlu hekk ma' kulħadd, imma onestament nemmen li aħna konna samna l-informazzjoni neċessarja fuq dan il-punt. Smajna wkoll diskussjoni interessanti ħafna hawnhekk fuq min għandu jieħu l-aħħar deċiżjoni fuq din il-kwistjoni tan sensittiva u dan nixtieq nsemmih b'sebajnejn hawnhekk għaliex semmejna l-prassi kruċjali fuq ir-regolamenti u direttivi li ressaqna ma unek dak li nixtieq ngħid huwa dan. L-interpretazzjoni dwar jekk dan hux legali jew le l-ewwel qabel kollox. Wanser nista' ngħid esklusivament jibqa' fidejn l-awtoritajiet ta' Bangladesh li evalwaw. U ma rridx nagħti ġudizzju fuq x'inhuwa legali jew le, imma rrid naħtab din l-opportunità biex nikkonferma ġdid il-mod kif aħna naġixxu u naħdmu bħala diġi huwa li naħdmu moċċar ċar anki fuq din il-politika tant delikata u hija ta' qafas esklusivament nazzjonali u anke fis-sfond fejn il-bira fejn kellna dik id-diskussjoni bejnietna kont lest nisma' u id dokumentazzjoni ħaniflu l-affarijiet mill-ġdid biex naraw li ma qabżet inna xejn minn l-attenzjoni tagħna u anki kien hemm mistoqsijiet parlamentari fuq dawn il-kwistjonijiet dan nafuh li ċittadini il-kelim jiġi interrotti jitla fil-mikrofonu. Wait to that. Nafuh li l-ċittadini bil-inizjattiva ta' ċittadini biex ikonna skambju bejnietna imma anke biex natu tweġiba l dawk il-mistoqsijiet li kienu suġġetti ta' mistoqsijiet parlamentari inserraħ ras il-Parlament li ħniflu l-affarijiet biex naraw li ma qabżinna xejn mill-aspetti konċernati. Nixtieq li intemmu b'dan il-punt biex niċċaraw l-affarijiet darba dejjem li aħna maħniex nipromovu l-abort u fl-ebda mill-attivitajiet tagħna ma rridu nipromovu l-abort u l-attivitajiet finanzjati minn dan id-DG ma tawx premiums kif tajdu intom jew nagħtu priorità tal-abort mill-ebda mill-attivitajiet tagħna ma tnamlu hekk. Lan u lini tagħna naħseb kwalinkwa persuna unik tisa jaqbel lan ewlieni tagħna l attivitajiet tagħna fil rigward il-kura tas saħħa l-ommijiet u trabi u għalli nevitaw l-abort u jkunem pjanar tal-familja xira. Grazie ħafna. Merci, monsieur le directeur. Donc... Grazie, direttore. Għanna ftit minuti oħra u nista nerġanat il-mikrofonu li sur Pupink biex ikellimna fuq il-konklużjonijiet. U wara il-kollega tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. U forsi mbagħad xi kemtejn biex nagħlaq is-sessjoni. Mela sur Popping. Għandi 10 minuti kif miktub fil-programm. Dana iż-żmien e, se naqsmu ma' persuni oħra mid-delegazzjoni tiegħek ma rridx nitkellem waħdi. L-ewwel bħala kif għad fl-introduzzjoni l-ewwel net hemm hawnhekk problema ta' mewt tal-ommijiet. Dan huwa veru, però dak li mhuwiex veru huwa illi dina hija l-istess ħaġa bħal abort il-mewt fost in-nisa omijiet hija marbuta mal-infrastruttura ta' saħħa u ma nistawx nużaw il-pretest ta' din il-mortalità biex nipromovu l-aborti. Jekk l-Europa tixtiqtejn, tista' tagħmlu dan eh, b'mod li jkun utli billi tħares lejn il-kawżi tal-abort u billi tejjeb is-sistemi ta' saħħa. Fil-pajizi, partikolarment pajizi afrikani, fejn hemm liġijiet fuq l-abort wisa, hemm eh, statistika li tajt li hemm iktar omijiet li mutu milli f'pajjiżi fejn hemm eh, eh, fejn hemm liġijiet fuq l-abort iktar rigorużi. L-abort huwa marbut mal-mew tal-omijiet. Kwistjoni ta' koerenza il-koerenza fil-politika Ewropea hija li nix nifinanzjaw eh, ir-riċerka illi eh, teqret il-ħajja u anki id-dinjità, rispetta d-dinjità tal embrjoni għandu japplika wkoll mal-abort. Ma nistax ikun żewġ pożizzjonijiet fuq żewġ realitajiet li jkunu f'kontradizzjoni, waħda fuq ir-riċerka u l-oħra fuq l-iżvilupp. Mela sta naddi il-mikrofonu lil kollega. Eh, la Torre. Muchas gracias. Bien, la política. Grazie. Il, il, politi, il politica dell'Unione Europea fu il fuq l-izvilupp għal għajnuna l-izvilupp hija fit-titoli tlieta. Kif għar Sur Kashman l-Unjoni Ewropea għandha impenn għall-abort eh, u naħseb dan huwa lapsu l-impenn huwa biex inneħu il-faqar u intejbu saħħa u mhux biex napoġġaw l-abort. U fost il-politiċi sessuali għanna drittijiet għal ħajja u għal sessualità u dana jfisser l-inizjativa ta' għanna tkun koperta. Aħna x'qed nitolbu? Qed nitolbu rispett għal drittijiet tal-bniedem u bħala parti mill eradikazzjoni tal-povertà ma nistgħux ninkoraġixxu l-abort eh, ma jistax ikonna attività illi timmina dinjità umana u saħħa. Irridu nnejnu is-soluzzjoni eh, eh, tal-problemi li joħolqu il-foqor, il-faqar. Irridu niftakru dak li huwa x'in huwa l-abort kull darba li nitkellmu fuq. Il-Sur Kaxman tkellem fuq il psaten u bil-spalliri eh, fl-abort, ma naturalment l-abort huwa kwestjoni eh, orribli. L-abort hija anki ħaġa krudili. Mhux biss edha taqret il-bnedmin b'mod li laqas nużaw fuq l animali e, Ma nistawx aħna neradikaw il-faqar mill-li neħu il-foqra. L-abort ma ma neħix e, il-mart e, ma jista' joħloqhom għandu riski fiżiċi kbar marbuti miegħu u u hemm nies fil- Eh, fil-sezzjonijiet tal-emerġenza fl-istarijiet jafu dawn il din ir-realtà. Plus illi hemm mbagħad eh, riski soċjoloġiċi, hemm riski għal nis b'saħħithom, għal nisa b'saħħithom. Wieħed għandu bżonn ta' attenzjoni speċjali, sitwazzjoni taħt kontroll fil-tqala. Eh, dawn huma riski għal eh, nisa kollha. Il-liġijiet li limitaw l-abort ma jħolqux iktar imwiet fil maternita Hemm pajjiżi f'kontinenti differenti li eh, jillimitaw l-abort, però għandhom anki eh, l-inqas rati ta' mortalità fil-dinja bħal anki maġara fil-Nepal u l-Butan. Hemm anki realtajiet differenti rajna illi hemm 70% 80% tal-mortalitajiet huma imħabba il-kura medika, e 30 huwa propju dovuta l-abort. U qed naraw illi jekk aħna ntejbu is-saħħa e matuwa meta fitwelit u fitqala, allora nistaw nikkontrollaw il-problema. E l-esperienza bl-abort tana e, e, ġelna e, nitkelmu fuq din il-kwistjoni li miex mandiċ taqsam mal-ċoċieta ċivili. Hawnhekk għanna inġustizja u krudeltà. U fil-kas ta' Spanja, per eżempju, l-ewwel sena minn ġi legalizzat l-abort, Hemm eh, eh, l-aħħar ċifri li jitkellmu fuq 30,000 abort legali. Però aħna dak li nixtiequ ċittadini tal-Unjoni Ewropea e, rridu li dan lajnuna l-iżvilupp it-tejbu e, e, verament il-kondizjonijiet ta' ħajja. Hemm hemm miżuri li mhumiex mediċi rridu nikkoraġixxu l-edukazzjoni Eh, dinja u kolli li minn kompetenza tal-Unjoni Ewropea li lil nisa kollha aċċess xera għal kura tas saħħa waqt il-tqala u wara it-twelit. il mizuri ta' iġene, antibiotiċi, analizi tal-dem, eh, trasfuzjoni, ekografi, dawn huma kollha affarijiet illi jridu jaħdmu flimkien ma' sistemi ta' saħħa eh, tajbin Eh, u anki rridu ninkoraġixxu l-agrikoltura biex il nisa jkollom biżejjed ċiklu kol. Dan huwa anki ħaġa importanti. U biex eh, u biex inwaqfu is-sovrapopolazzjoni tal-foqor, tal-faqar eh, li jistaj wasal anki għal abus, jistaj kunem anki prevenzjoni medika, hemm mart li ġie eradikat fil- fil-Afrika u pajjiżi oħra. U dana mux biss inaqqas it-trasmissjoni tal-Mart, imma anki E, twaqqaf l-idea li n-nisa huma sempliciment oġġett ta' riproduzzjoni, jista' jkollhom responsabilità anki għal e, il dak li qalu fuq il-bsaten u, u l-ispalleri, hemm anke ablazzjonijiet e, u dawn m'għandhomx jiġu e, e legalizzati f'kondizzjonijiet lega, e, iġeniċi aħjar. Ridu niddefendu il-tfal li huwa fil-ġisem tal-om u nishtiq nappella għal dawk li għandhom responsabilità li jivutaw kontra l-ħajja tal-bnedmin f'dawn il-proġetti li jitolbu l-Unjoni Ewropea biex jibdew eh, stadju ġdid ta' progress u riċerka għal eh, dinjità tal- tal-bredmin. Aħna rridu maternitajiet illi eh, huma li għakolom dritt għal saħħa u iġene. Il-proġetti edin jiġu organizzati Mm, rispett tal-ħajja umana, ħafna drabi jkunu organizzazzjonijiet tal-NGOs u ta' volontari u għedin jipermettu anki li jisir xogħol tajjeb. Nista' nimmaġna s'tista' l Unjoni Ewropea kun nistgħu nużaw dawn i rizorsi umani b'moċira. Il-potenzjal tal-għajnuna tal għajnuna tal l izviluppu huwa kbir ħafna waħda mill inizjativi tagħna eh, ġabret kważi mm, żewġ miljuni ta' firem biex ikunem eh, rikonsiderazzjoni ta' dawn il-policies importanti. Eh, eh, lejn mira għal ħajja umana fi ċirkostanzi kollha dak li ġara fil-modi ma jistax jinbidel. Aħna maħniex biex nitkellmu biss fil-ħsara li saret, aħna kważi żewġ miljuni ta' ċittadini bħal ħafna nis li huma impenjati jum wara jom u edni niprovaw nibnu ħajja u ħana nħostu li dinja kwestjoni orizzontali. Il-dritti tal-bnidem ma nistawx neskludu jom. Il-korpi il leġislativi kolla, l-eżekutivi kolla, l-gvernijiet kolla għandhom dritti jiggarantixxu dawn id-drittijiet u mhux jiddiskutuhom u għom. U fl-aħħar nistennajt li aħna grupp ta' ċittadini li aħna impenjati għal ħajja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 Il-konklużjonijiet nixtieq nirringrazzjakom tal-dibattitu, dan huwa dibattitu importanti illi eh, eh, irridu e, nagħmlu follow-up tiegħu din mhux l-aħħar tal-inizjattiva ma l-bidu ta' din l-inizjattiva. Ja, il bidu ta' proċedura leġislativa. Aħna rridu li d-dibattitu veru iseħ fil-periodu eh, leġislativ il-ġdid u bil-kunsill il-ġdid. Mhuwiex fidejn il-Kummissjoni li tiġġudika il- rida politika eh, eh, murija f'dawn il-kważi eh, żewġ miljuni ta' ċitta ta' ferem. Għandkom dmir li tirrispondu għal appell tagħna u għandkom responsabilità li tatuna risposta. Grazzi. Surjara għal minuta, grazzi. Grazzi, President. Jena ma nishtiqx namel valutazzjoni tal- dibattitu tal-lum il-lan tad-dibattitu għalli nwessaw l-orizzont u naħseb li dan għamilnieh il-lum. Tlet kommenti osra l net jaħġa tajba li ismiħ seħ il-lum. It-tieni punt, aħna maħniex fit-tmiem tad-dibattitu imma fil-bidu tiegħu. U tielet punt, nistaw nizguraw illi il-Parlament il-ġdid fil-periodu legislativ li jmiss se jkompli dan id-dibattitu. Din il-kwestjoni hija importanti wisq miex kwestjoni xjentifika, hija kwestjoni etika, dibattitu etiku fuq valuri u sen komploħ dan id-dibattitu nista li da minnaħa tal-Komitat tal-Petizzjonijiet. Grazzi ħafna tajti President, mela dan wasanna għal tmim ta' dan ismiħ tal-lum. Kif eh, tafu dan huwa parti mill proċedura tal-inizjattiva ta' ċittadini, inizjattiva ta'kom ġiet irċevuta u issa l-proċedura timxi il-qudiem naraw x'tip ta' follow-up nistgħu nagħtu lill-inizjattiva. Wasalna fil-tmim tal-mandat parlamentari għal daqstan se jkun il-parlament li jmiss illi se jkompli eh, jaħdem fuq din l-inizjattiva ta'kom. U naħseb illi il-Kommissjoni Ewropea tista' tatina xi informazzjoni fuq il-tip ta' follow-up li jista' tip ta' segwitu li jista' jkonna. Nista' ngħidilkom x'inhi għal pożizzjoni tal-Komitat eh, Legal tal-Affarijiet Legali fuq il bazi legali dan id-dibattitu ċara l fat li aħna hawnhekk qegħdin għanna għoddimna l-kwistjoni tal-abort din hija pratikament ċavetta ewlenija tal-inizjattiva. Nixtieq infakkarkom għal darboħra oħra li dik hija kompetenza tal-Istati membri u mhux tal-Unjoni Ewropea. Naturalment dina se tiġi eżaminata breqqa kbira. Kif diġat, id-dibattitu issa malu u u fl-aħħar aħna tkellimna principalment fuq l-abort. Dina kienet l-impressjoni li ħadd. Nixtieni ringrazzja l-interpreti tal-li e, tawna 15 minuta ekstra mizmin taħħom u l-interpreti ringrazzjaw President u nerġaw rintaqaw fil-mandat fil li mis tal-Parlament. Grazie għamna.